Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute ein strammes Programm, insofern bin ich... Edwa tajba, kollegi. Għanna program daqs bajda l-daqslant tajb nibdew. Mawx proposti elementa fuq l-agenda l-daqslant nistaw bekna dottawa kifini. Avvizi tal-President issa. Hoq lingwi disponibli kollox li fil-Kroat. ġifri nistaw naħnu tajjeb għal-jum ġejjin tal-komitat. Ferba ta' ġunju hemm smiħ għal-komissarju il-ġdid mill-Kroazja mid-disa nofsija Jan for Q2, ġifri l kamra fejqdim bħalissa u passortu. smiħ pal dan ifisser li għandek 10% ta' mistoqsijiet mill-Komitat Envi maqsuma fost gruppi politiċi kollha intom il-koll mistidna ta' attendu fi 30 ta' Mejju għandna sigurtà sigurta fuq il-pazzenti fit-30 ta' Mejju mill-3 u kwart sa' 6 Meċi Missur Rossi. U s-rapporters Summer Taylor. 18 ta' ġunju. Met-3 sal-5. Chris Davis pala rapporters implementazzjoni ta' CIS. Brabta ma' dettali kolħat huwa mistieden 18 ta' ġunju. Avveniment fuq kriżi flicker. il-kamra trid tiġi konfermata. Mela, għanna u koll aġġornament dwar il-proċedura ta' trilogu. Aħna għanna ħafna trilogi palissa d-dejjin u għanna zewċ missjonijiet illi fuqom għanna il-Thomas Ullman pala rapporter u uh, din kienet missjoni fil-fat li sar f'Mejju u it tiragu li jmiss ħajsir f'Ġunju. Mbagħad aħna għandna il-Breakfast New Omnibus ukoll kien aħna għamilna trilogu wkoll fuq dan. Dan trilogu damel dam xi 20 minuta jew 25 minuta u nexxielna fil-fatt nikkonkludu eh, mod tajjeb kien hemm ħafna appoġġ sabiex aħna nadattaw skont il-trattat tal-Lisbona. Mbagħad 27 ta' Mejju kena jkun asilogu l-oħra liħor u fi 17 ta' ġunju għanna liħor u kol ġifiri jahna u kol għanna fuq rapport ta' Franco għanna eh, kena l-għu kol f'Mejju. U kol naqsam ma'kom aħbar kera. Scientist Ingliż mit u din hija xi ħaġa taniket li għandi naqsam magħkom issa fuq il f'Marzu intom tafu li fil-fatt kien hemm u l-approvazzjoni tal-minuti, rridu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-20, 20 ta' marzu, 26 ta' marzu, 24, 25 ta' pri, 6 ta' meju, daw kadottati, issa naddu għal-pod li jmiss fuq l-agenda. Issa għandna dibattitu fuq il-rapport ta' Sinjora Rees, nibdew mill-ewwel bir-rapport ta' Hajkjoġbok Sinjora Rees. Merci Monsieur le Président. Euh, dans les grandes lignes alors, euh, puisque nous Grazie President, f'termini ġenerali dan il-rapport rattajnja kemm il-darba u nittama li dan huwa l-aħħar kapitolu, l-aħħar punti, l-aħħar dati dwar dan l-abbozz sabiex dan jintlaq mbagħad mill-Kunsill regolament ġdid għall-ikel speċifiku fl-14 ta' Novembru 2020 id-delegazzjoni tal-Parlament kienet qed indirizza mal-Kunsill konna taħt il-Presidenza ta' Ċipru u domna d-dejjin niddiskutu kien hemm Sur Mika u Sur Pudezakis bħala medjaturi attivi kienna t-tieni data importanti l-vot ta' approvazzjoni fil-Kumitat tagħna Deċembru 2012 imbagħad kellna l-ftejjim tal-Kunsill sabiex nitlu fil-proċedura tat-tieni qari U eh, kena u koll id-data ta' april 2013 f'termini ta' sustanza ksibna tlet punti speċifiċi rajna illi dawk il-pazjenti speċifiċi, il-trabi taħt tlet snin, il-persuni anzjani u dawk li nataw attenzjoni speċifika fl-isptar, id-daħlu fl-ambitu kol trabi li jitwildu mod prematur. Nishtiq nirringrazzja li xedu rapporteru kol tal-PPE. Dan ifisser illi affarijiet oħra passiri l-bars sostituti tal-ħalib dawn kollha issa ser jiddaħlu fir-regolament ġenerali tal Likel daħal ukoll il-lektos u l-gluten, id-dibattitu kopra dawn l-affarijiet bħala priorità u dawn iddaħlu fir-regolament dwar l-informazzjoni dwar li kell l-konsumaturi ta' l-onorevoli Sommer. Hemm regoli simili wkoll palissa li ser iwieġbu għall-emenda tas Sur Rossi, emenda tal-aħħar minuti, minuta minix nara hawnhekk preżenti imma tassib tiegħu issa ġi kopert minn kompromess. Kenna rebħa wkoll fuq in-naħa tal tikketjar tal-affarijiet tal aħna konvinċena l-istati membri sabiex jestendu r-restrizzjonijiet fuq it-tikketjar bħal pereżempju prodotti ta' trabi bejn is-6 u 12 xahar. E, din tkellmu favorija soċjalisti u aħna poġġajnija. E, kenna tħassib tal-kumitat tagħna wkoll illi ineħi il-contaminants u juqot attend dwar il-nanoparticles. Kenna stqarrija minn tal-Kummissjoni wkoll sabiex nevitaw il-pestiċidi u koll l-endocrine disruptors, l-interferenti endokrinali sabiex nevitaw li dawn jitħlu fil-katina tal-ikel. Il-PPE iġġielet għatieħ sabiex jikseb dan u jnaqqas ukoll l-użu ta' pestiġidi fl-ikel ġenerali, f'prodotti tal-ikel ġenerali b'mod partikolari f'dan l-ikel speċifiku. Għadna il-vot f'Diċembru 2012 u jiena nixtieq li kulħadd jappoġġa dan il-ftajim u nirrifjutaw is-sitt emendi illi resqu li FD. Nixtieq nirringrazzja li shadows illi jinsabu hawnhekk u l-onorevoli Sabu, l-onorevoli Duran, l-onorevoli Gerling, l-onorevoli Schnitzer. Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd għal mod ta' kif huma ndirizzaw dan ir-rapport is nishtiq infakkarkom illi il-messaġġ tagħna wieħed sempliċi. Jiġifieri, il-trabi u l-persuni morda serjament mhumiex l-istess eh, bħal konsumaturi, bħal bqija tal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu sabiex nisimgħu il-shadow reporters. Wanna Signora Miessa. Grazie President, nistaw nżomu fil-qosor, għamilna xogħol għandna ftehim mal-Kunsill Il-proposta tagħna hija li dan nadottaw eh, fil-tini qari din hija triq li aħna rridu naqbdu eh, diġa poġġajna dan rapport fl-aħħar ta' sena l-oħra, forsi rappreżentant tal-Kummissjoni tkun tista' eh, jkun jista' jelabora dwar il-ftehim li sibna fir-rigward tal-gluten sabiex din il-leġiżlazzjoni issir vaja l-qafas tal-informazzjoni dwar l-ikel l-konsumaturi u mux vaja l-leġizlazzjoni tal-ikel. U dan għandu sir jisir tal mod ħalli ma jimbidlux affarijiet għal-konsumatura ħari għanna ftajin dwar mal-Kunsil u l-Komissjoni sabiex nizguraw li fil-pratika xejn ma jimbidel. Anke jekk ikel għal-personi li maħħom ma jaqbilx il-gluten mux ser eh, jiddaħħal fil-qafas tal-ikel imma fil-qafas tal-leġislazzjoni tal-ikel. Ser ikun hemm emendi dwar din il-kwistjoni imma l-gluten kien wieħed mill-kwistjonijiet li aħna iddiskutejna fil-laqat kollha li kellna mal-Kunsill u għalhekk ejjew ma' Naħux il-ftajjem li diġa sibna għaliex dan jagħmel tajjeb għal dan il-grupp speċifiku ta' persuni. Forsi l-Kummissjoni tista' telabora xi ftit hemmhekk. Grazzi ħafna sa nixtieq illi nisimgħu immedjatament ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Sipulek jiġba. Merci, Monsieur le Président. Non, Grazzi, President. Dan l istadu nixtieq l-ewwel net nirringrazzja l-rapporter, is-Sinjura Ris u l-Shadows ukoll mod partikolari għal ħerqa tagħhom, għall entużjażmu tagħhom. Kienet proposta ta' sew ambizjuża. Aħna ridna illi intejbu il-leġislazzjoni preċedenti u nżommu l-elementi kollha li huma importanti. Il-persuni li huma morda jew inkella it-trabi li jitwildu b'mod prematur. Aħna identifikajna din il-kwistjoni marbuta mal-gluten, Kellna dibattitu imqanqal u koll dwar il-gluten u aħna mpenjajna ruħna illi nindirizzaw dan il-punt fir regolament għall-informazzjoni tal-ikel għal-konsumaturi u zajna l-atti id-delegati u kol ser inkunu edin. Natu, id-definizjoni kollha meħtieġa, ma naħsibx illi ser ikun hemm problema bid-definizzjonijiet ta' gluten free u inkella b'kontenut baxx ta' gluten. Jiena ma rridx niprofa ngħidilkom xa jiġri meta neħdu l-vot illum wara nofsinhar, imma nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi Sul Langen. Commission que moi je suis tout à fait rassuré que tout L'onorevole Langen. Jiena xtaqt ngħid il-Kummissjoni iva jiena naqbel perfettament ma' dak illi qed jintqal u għall-grupp tal ifd li fassal dawn l-emendi wara kollox. Forsi dinja mistoqsija li tittamel lilhom. ejo ma naġawx niftħu id-dibattitu. Di is di nicht. Eh. miex mhumiex l llum għal raġuni jina Nistgħu ngħaddi immedjatament sabiex nerġgħu nisimgħu l-rapporter, Sinjor Nis. Pour moi c'est bon. <laughs> Għalija, kollox miex ħarir, tajjeb. Mandiċ problemi u nisabħer għana, li nħdu l-voti l-umar nofsna. Istan. Fejf ma nistaw nkomplu bil-proċedimenti tagħna u ħanifutaw fuq dan ir-rapport illum lumar nofsinhar fit-tlieta kif qedtilkom għandna programm dettaljat ħafna ġifieri jekk jogħġobkom kunu fil-ħin. Issa ngħaddu għal punt mis fuq l agenda tagħna illi huwa dwar l-apparat mediċi. U għanna is-sinjura Rod Berend illi hija rapporter ukoll u għanda ħafna karti qoddim ma' Sinjor Rodber, ċifri ħafna emendi. Mbatt wara għandna il rapport tas-sur Lizet wara l-apparat mediku diagnostiku in vitro il-pot numru 6 ġifri jekk joġbok dakmar. Mux torti li għandek ħafna karti, għalix l-emendi tiegħu ma osra u memx numru kbir ħafna 145, mux ħafna, mux daqsek, iżda għanna 760 il emenda mill-kollegi. U dan juri kemm importanti dan ir-rapport għanna laqa ta' shadow, kena laqa ta' shadows, mit-8 sissa u jina prezzajt li shadows kollha kienu prezenti. Mhuwiex laqa żmien tal-ġurnata li kona din il-laqa. Imma jina apprezzajt ħafna Dan ifisser illi shadows l-oħrajn għadhom ġejjin diġaw xi tnejn illi jinsabu hawnhekk. Jiena xtaqt nirreferi malaj malajr għal fatt illi aħna għandna tlet punti importanti li qed jissemmew u din naraw ħafna emendi marbuta ma' dawn il-punti għandna il-kwistjoni ta' l-aċċess eh, għas-suq ta' tamir mediku partikolari fit-test hemm proċedura ta' autorizzazzjoni tas suq ċentralizzata u deċentralizzata f'konformità ma' dak li li jaħsbuħut mill-kollegi tiegħi hemm min jappoġġa u hemm min ma jappoġġax. Irdu narawx kompromess nistgħu insibu flimkien mal-Kummissjoni sabiex niżguraw illi s-sigurtà tal-pazjent tiġi protetta u it-tamir mediku dak it-tamir mediku li jidħol fis-suq ikun tamir sigur jiġi trattat bċertu prudenza tafu illi il-data klinika hija diffiċli niksbuha u anke it-traċċabilità u studji fuq meta twila ta' żmien huma diffiċli illi niksbu. Jiena rrid nagħmel differenza fit-tamir mediku illi huma innovattivi u li jaqgħu fi eh, tielet klassi klass tri il kollegi daħlu wkoll il-klass 2B per eżempju tamir li huwa marbut ma' xi ingredient attiv, eh, farmaceutiċi per eżempju jew xi ħaġa li hija impjantata fil-ġisem jew mhux fil-ġisem. Bekk irridu nindirizzaw dan il-punt sul president u nittama li nsibu kompromess. Għalissa minix daqseg żgura għaliex għanna pozizjonijiet differenti u jiena palissa ottimista u ser niprofa insib tejjim flinkim mal-komissjoni u koll. Għedin nipjanaw li konna skeda ta' żmien qasira fuq livell tekniku il-kollegi kollha li qed jaħdmu dwar dan ir-rapport ser jiltaqgħu fl-aħħar ta' din il-ġimgħa jew bidu tal-ġimgħa d-dieħla sabiex l-erba li ġej inkunu nistgħu nlaqgħu la oħra tax-shadows. Żewġ punti l-oħra xtaqt nirreferi għarjom huwa riproċessar għandna 25 emenda minn paġna 50 sa 63 għanna problema importanti hawnhekk u koll il-Komissjoni qed bassar illi kull ħaġa li tiġi riproċessata, tiġi trattata pala responsabilità tal-manifattur għanna prodotti li huma tikjettajati bħala single use użu ta' darba iżda naraw illi ikun hemm riproċessar tagħhom u rridu nagħmlu differenza l-użu ta' darba u użu ta' darba u jekk ma jkunx għaliex jiġi tikketjat bħala użu ta' darba. Jina rrit nsaħħaħ dan il-punt irrit niċċara u kol dan it-taħwit sabiex nżid l-obligu għal manifattur illi jgħid għaliex huwa użu ta' darba u fl-istess waqt ma nħallux illi kunem hemm użu ta' darba jekk ma jkunx provat illi l-ħaġa hija sigura u l-permess irid joħroġ mill-Kummissjoni sabiex il-manifattur u jekk ma tinata ma jingħatax il-permess il-manifattur ma jkunx jista' jittekkatja il-prodott bħala użu ta' darba. Hemm ħafna emendi wkoll minn bosta kollegi dwar l-użu intis ta' darba, b'xi emendi li ma nistax nifhimhom uħut qegħdin jippruvaw isaħħu l-applikazzjoni minħata tal-isptarijiet fost l-oħrajn għanna lista siħa ta' tamir li mhuwiex tajjeb li proċessar mill-ġdid din il-lista ġiet minn kollega partikolari u aħna ser nifukaw fuq dan b'mod partikolari. Imbagħad fl-aħħar net għandna l-settur kollha tal-entitajiet ta' notifika għanna bosta emendi minn 481 sa 533 il-shadows faslu l-emendi, il-shadows bis infatti faslu l-emendi u emmek għedin naraw pozizjonijiet differenti illum binna u jena naħseb illi dina l-inqas hija l-linja komuni li nistgħu nsibu li l-entitajiet ta' notifika Mannix irridu nindirizzawhom tu nittrattawhom ċertu kawtela mhuwiex l-approċċ tiegħi daqshekk dan iżda jiena xorta nemmen illi il-kwalità tal-entità ta' notifika jew il-kundizzjoni sabiex entità tkun waħda ta' notifika ser eh, naraw li tkun differenti skont il-kompitu li aħna natuhom jekk huma jridux jagħmlu notifika tal-klassi skolla l-obbligu ikun differenti. Mhux l-istess kieku pereżempju kellhom jinnotifikaw biss eh, l-ewwel klassi jew nkella l-klassi 2A irridu nsibu kompromess jiena konvinta li jekk ser nagħmlu fid-dinja ideali kieku ma jkunx hemm autorizzazzjoni ċentralizzata jew deċentralizzata li nittama li jekk niksbu imma jekk ma niksbuwiex aħna ser ikonna insaħħu l-kwalità tal-entitajiet ta' notifika u jien ninsisti illi kull entità ta' notifika irti kollha personal tagħha, personal intern, jiġifieri tabib intern, e, farmakologu intern, enġiniera mediċi interni, u jina ma rridx nippermetti illi jkun hemm outsourcing tal-personal fejn jiġu ngaġġati persuni illi ma jkunux interni jekk irridu nirrestrinġu l-possibilità ta' outsourcing il-proċess ta' notifika. Fl-istess waqt, jekk ikun hemm possibilità ta' outsourcing, l-affarijiet irdu jkunu ċari. X'tip ta' kompetenza għandhom dawn in-nies L-affarijiet irdu jkunu aktar trasparenti. Uħut mill-emendi li naressat, jek jiprofaw jiksbu, l-iskrutinju importanti, għalina l-mekkanizmu ta' skrutinju, ħafna kollegi resqu xi emendi dwar l mekkanizmu ta' skrutinju tal-entitajiet ta' notifika. Sur President, din hija situazzjoni li din naraw t-let eh, affarijiet eh, l-kbar, l-aċċess il-proċessar u l-entitajiet ta' notifika. Jiena tassew nittama illi nkunu nistaw insibu kompromess, kompromess fosna il-kol. Jiena lesta li dan namlu brida tajba. Iżda, fl-istess waqt jien ikolli ngħid illi aħna għandna obbligu illi ntejbu sigurta tal-pazjenti din dan huwa obbligu li minn għanna eh, din jistenneħ mhux biss it-tobba manka l-organizzazzjonijiet mediċi illi aħna naraw x'inhu l-ammont ta' dejta eh, klinika li meħtieġa l-ammont ta' files il mekanizmu ta' aċċess tassu u l-kwalità u hemmhekk il-marġni għal kompromess għax ftit limitata U bekk irdu naraw illi nġbdu l-istess ħabel jiena diskutejt mal-Kummissjoni wkoll illi jekk aħna nibdlu l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-aċċess assu forsi l-Kummissjoni tista' tkun fuq in-naħa tagħna imma fuq livell ta' kompromess jiena nixtieq nisma' minn il-Kummissjoni x'għandha xi tgħidilna forsi kif tistaw timmaġinaw li jkun hemm xi proċedura ta' aċċess ta' suq għal klas 3 jew inkella klass B. President, grazzi tal-li permettejt li li nibqa' nitkellem. Issa nixtieq nisma' x'għandha xi il-Kummissjoni u x'għandhom xejtu l-kollegi, grazzi. Tibek tixtaq tkun Grazzi ħafna Iva aħna xtaqna illi nisimgħu l-rapporter. Għalli bekk ma jkonniex eh, lebda riski aħna. U issa naħseb li huwa tajjeb li aħna jkollna aktar opportunità sabiex niddiskutu dan is-suġġett importanti li aħna jibqana biżejjed ħin mħabba li rridu niddiskutu wkoll rapport ta' Peter Liden. Nibda biex ta' reporters jgħan nixtieq li kulħadd jiprofa ma jitkellem xogħol iktar minn erba' minuti u nibdew bis-sinjora McGinnis Thank you, Chairman. Grazie, President. Aħna kena laqa dal-ħodu breakfast meeting bla breakfast imma ma kenniex il-fatra. Nirringrazzja l-rapporter jina il-fatra tiegħi xorta ħatta dal-ħodu jienu ġejja għal laqa u bekk minna ħatijaj memx problemi. Xi punti li xtaqt insemmi Rida tajba, Iva, il-koll edin naħdmu brida tajba aħna, daw kolla illi huma involuti f'dan id-dossier aħna tejjibna sigurtà tal-pazjenti u nafu li hemm pressjoni f'rigward ta' prodotti ġodda fis-suq u għalhekk hemm marġni għal kompromess f'ċertu setturi ser ikun diffiċli forsi impossibbli L-istrateġija li qbilna dwarha dal ħodu fil-breakfast meeting tagħna hija l-aktar strateġija effettiva fej qegħdin nitrattaw eh, livell tekniku fid-dettall u kol din indirsaw kwistjonijiet politiċi li huma xi ftit komplikati, irridu inżidu il-kwalità tal-entitajiet ta' notifika, l personal ta' dawn l-entitajiet, l-iskrutinju. Dawn ser ikunu affarijiet assolutament ewlenin għandi tħassib dwar is-sorveljanza wara li l-prodott jidħol fis-suq il-kwistjonijiet ta' inċidenti u kif jiġu rapportati u jekk irdux nagħmlu differenza bejn incidenti serji jew incidenti. dawn huma kwistjonijiet serji li ser naħdmu dwarhom u jien nixtieq tweġiba min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-mistoqsijiet illi qajmet ir-rapporter. Qed tara President għandek iktar ħin fidejk. Grazzi tajjeb ħafna. Issa nisimgħu lil rappresentant ta' l-Alde, Iva Anasur Kramer. Iva, grazzi tal-li t-permettin l-erba minuti, jina nishtinejt li dwar l-emendi fil-fat dawn huma emendi fuq żewġ elementi ta' dan is-suġġett u naħseb li dwarhom jista' jkun li nirħu kompromess. Jien naħseb li kol kemm aħna naqblu dwar li ma kriterji rridu nistabilixxu nortu lil dawn il-korpi ta', ta permess u naħseb li rridu iva noħolqu ċertu bażi komuni sabiex nilqu kompromess u naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll. Ħalli ma noqogħdux biss nitkellmu fuq id-dettall. Għabbel fil-komitat tagħna ma nistgħux aħna nippermettu li nislu f'dak id-dettall, però jiena nixtieq li l-Sinjura Rod Parent Jiena nixtieq nabel magħha illi daw l-esperti in-house kif ukoll esperti l-oħrajn dawn huma ħajkun possibbli li ħajkunu involuti, naħseb li din hija xi ħaġa possibbli ma naħsibx li ħajkun hemm bżonn ta' notifying body speċjali. U naħseb li dejjem importanti li jkun dan l-espert in-house. Iżda fl-istess ħin, u skur li ħajamil f'qalbu jekk ħajitkellem jekk jaħdem biss in-house u għandu bżonn ukoll jkollu kuntatt mad-dinja tal-edukazzjoni mal-università u anke fuq il-livell prattiku ġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa realistika minkejja l-fatt li din tis-sistema tajjeb ħafna, issa apart minn hekk jiena naħseb illi nista' nitkellem fuq xi ħaġa oħra. Il-kwistjoni ta' dak illi aħna rridu nagħmlu b'dawk il-prodotti li diġà qegħdin fuq is-suq kontroll tas-suq pereżempju, kif nistgħu nerġgħu nitraċċawhom lura. Jien naħseb ukoll li rridu naraw li nsib kompromiss mill-iktar fis possibbli, naħseb diħad tkun possibbli. Naħseb li hemm bżonn ukoll ta' iktar kontroll anka għal produtturi ta' dawn il-prodotti. U rridu naraw ukoll li anke jekk ikun hemm ċertu abbuż aħna rridu naraw li ma nippermettux u ma nsibx li ħajrna xina niftemu mill-ewwel jekk huwiex bżonn jekk għandix bżonn li jkollna proċedura ċentralizzata ta' permess. Jiena naħseb illi ħasra illi aħna qisna qegħdin nitbedu minn dak li verament nemnu fih f'dan id-dibattitu. Aperti minn hekk jiena naħseb ukoll illi kien hemm ħafna każijiet U eżempju jihżina ħafna ta' affarijiet li ġraw bl-impjanti tal-medicina illi aħna ma xtaqniex li dawn jiġru. Issa dawn huma eh, eżempji eh, ċari per eżempju ċertu każijiet aħna kellna ċertu produtturi li kienu qegħdin natu każ jużaw mezzi illegali. U rridu naraw eżattament illi minkejja Eh, Iri konna din dan il-korp ċentralizzat, jekk xi ħadd li jrid jabbuża mis-sistema, jabbuża din is-sistema ċentralizzata wkoll, ġifieri jiena anzi naħseb li jekk ikollna korp wieħed din ħatoħloq iktar possibiltajiet, ġifieri ma il-problema nistgħu insolvu jekk ikollna din is-sistema ċentralizzata, kif qed jina jiena naħseb li rridu nsaħħu s-sistema, naraw li s-sistema tkun għad dispożizzjoni tagħna u naraw li aħna dejjem inkunu nistgħu niverifikaw il-livell ta' kwalità tal-prodotti u naraw li f'dak li għandu x'jaqsam il-dawn il-każijiet ta' xi żbali jew nkella problemi bil-apparat tal-mediċina mhux dejjem aħna nkun nistgħu nitraċċaw lura lill-produttur issa anka jisu ħafna drabi jeħlu anka l-tobba u anka il-pazjent naturalment għanna il-pazjent fin-nofs, ġifiri eh, hemm ħafna nies involuti issa xi ħaġa oħra nixtieq ngħid jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti illi ma nibdewx dibattitu ma jispiċċa ħaqqat. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar din il-problema maħniex ħansolvuha hekk. Irridu niskuraw li dawk illi jipproduċu prodott dan jista' jerġa' jintuża dan il-prodott u jerġa' jkun proċessat mill-ġdid. U min ikollu dan il-prodott fideħ, ikollu responsabilta tal-mod ta' kif qed jużaw u dak li tipproduċi l-prodott rridu naraw li hu jassumi responsabilità wkoll ta' dak li qiegħed iwiegħed permezz ta' dan l-apparat, ta' dan il-prodott. Mbagħad naraw li dak li ħajkun il-produttur li jkun attiv ukoll fil-proċessar li ġdid aħna ma nistgħux nagħmluh responsabbli għal dak li jumbat jiġri fl-isptajiet hekk kif jintuża dan l-apparat. Ġifieri aħna rridu naraw li dawn il-prodotti aħna jkollna l-istess kriterji ta' kontroll, l-istess kriterji ta' kwalità u li għanna għal prodotti oħrajn, speċjalment fil-qasam tal-medicina. Jiena naħseb illi għawek għanna kwistjoni u koll ta' eh, ta' valuri u din hija xi ħaġa illi jekk aħna nkomplu sejrin żgur maħniex ħansolvuha jiena naf ukoll illi għandna ħafna emendi issa naħseb li nkun nistgħu nsibu eh, kompromess ukoll fuqhom. Moi, je voudrais euh, clarifier un certain nombre de choses. L'onorevole Rivasi. Grazie, President. Jien għadni kem kont Marseille u kienem dan il-proċess tal-PIP, kena rezoluzzjoni dwar dan u kol dimna dwar id-direttiva kienem 7500 mara u ma esperienzaw din il-problema b'dawn l-implants tas sider illi ġew eh, prodotti b'silikon industrijali. U dan ġara taħt is-sistema attwali Bek naħseb li rridu nittrattaw dan il-punt bir-reqqa dawn l-implants tas-sider ġew ċertifikati minn entità ta' autorizzazzjonijiet ta' autorizzazzjoni fil-Ġermanik nemm il-verifiki li saru u ma mantebħu bxejn. Ma identifikaw lebda problema f'dawn il-verifiki. Bek dan ifisser illi imbilli ikollok l-entitajiet illi jagħtu ċertifikazzjoni ma jiggarantix is-sigurtà tal-pazjenti. It-tininet Meta l-amministrazzjoni tal kellu l-medicini fl-Istati Uniti intalbet sabiex toħroġ ċertifikazzjoni għal dawn l-implants ta' sider PIP huma għamlu verifiki f'mar sejba għaw hemm għal-ġimgħa u qalu le aħna maħniex ser nagħtu l-ebda awtorizzazzjoni ta' aċċess fissu għal dawn l-implants ta' sider. Bekk kif isser li meta jkonna l-FDA u xi ħadd għal awtorizzazzjoni sabiex il-prodott jitpoġġa fissu u ma jgħidu le Mbagħad dan jitbad fl-Aġenzija Nazzjonali fi Franza u ma ma rreaġixxewx għal din it-twissija min-naħa tal-FDA. Aħna qegħdin ngħidu illi rridu nsaħħu l-verifiki. Iżda dawn l-entitajiet li għatu ċertifikazzjoni tagħhom bl-esperti kollha li jista' jkollhom. Kif ser niżguraw illi huma jidentifikawhom l-affarijiet meta aħna nafu illi l-fondi tagħhom ġejjin mill-produtturi stess, mill-manifatturi stess, irridu entità pubblika illi tagħmel supervizjoni. Entità pubblika illi twetta il-verifiki għaliex dawn l-entitajiet ta' kontroll ovvjament għamlu verifiki fil-post marsej imma mandunaw bxejn, ma ntebħu bxejn. Imma kieku kienu e, taw kas eh, l-accounting ta' din il-produzzjoni kollha f'Marsej kienu jindunaw illi l-ingredienti ma xie jikkorrispondu għal dak illi kienu qed jiddikjaraw. Setaw jintebħu minn hemmhekk. Aħna irridu inwaffqu il-frodi, iżda l-frodi għadu maħna xorta. Rajna kas ieħor. Kas ieħor ta' protezi ta' implants illi eh, uża tikketta tal-komunità Ewropea ġiet użata ġi użat tamir, apparat mediku għal pazjenti għaliex ġiet użata din it-tikketta huma il-produtturi. il produtturi illi qegħdin jagħmlu dan il-frodi u l-entità ta' notifika mhijiex garanzija neħtieġu autorizzazzjoni għal ċestassu tas-suq għal kull ħaġa illi għandna. Imbagħad hemm ċertu ta' mir li għandhom riskju qoli u min ser ħallas meta l-affarijiet imorru zmerċ mhux il-produtturi le huma l-kontribwenti dawk li ħalsu it-taxxa li ser ikollhom iħallsu. U bekk neħtieġu l-awtorizzazzjonijiet qabel ma l-prodott jidħol fis-suq u rridu wkoll eh, verifiki kliniċi. Hemm jista' jgħid illi dan ser jaħli l-ħin tal-manifatturi, imma x'inhuma xarej tliet xhur meta mqabbla mad-dannu illi jista jsirlu, mal-ħsara li tista' ssirlu pazjent meta jirċivi jirċievi u jkollu fih protezi li hija fraudolenti. Il-frodi il edha mana fuq bażi ta' kuljum u ma jistax ikonna entitajiet ta' ċertifikazzjoni meta l-finanzi tagħhom jiġu mill-produtturi għanna problema reali hawnhekk, problema tas suq għas sigurtà tal-pazjent. Jina kont mal-vitmi f'Marsej u il-vitmi kollha qegħdin jitolbu għal awtorizzazzjoni tal-aċċess għas-suq. Forsi dan irdu namluħ fuq il-level tal l l-Aġenzija tal-Mediċini eh, Ewropea, palma hemm l-FDA fl-Istati Uniti, irridu xi ħaġa, irridu sistema aktar riġida, aktar garanzija sigurta tal-pazjenti, dan huwa tħassib veru tiegħi. L-Onorevoli Kuddakis, il-kellima li jmiss. Grazzi, President. Iva, għanna dmir għanna obbligu fil-konfront ta' sigurtà tal-pazjenti u għanna obbligu wkoll sabiex ikonna sistema illi taħdem u ma tkunx wis burokratika u ma twaqqafx illi l-persuni jiksbu il-kura li għandhom bżonn. Għanna l-ufta emendi Hawnhekk u issa qegħdin indirizzajnihom fil laqta tax-shadows qed naraw li ser ikun hemm kompromessi l-iktar ħaġa interessanti hija fejn ser insibuhom il-kompromessi u fej irridu immorru li l-in mir-red lines tagħna f'kull grupp politiku dan huwa dossier ta' sew tekniku kif intqal. U bekk l-ewwel irridu nindirsaw naħa teknika imbagħad niġġieldu l-battalji politiċi fosna. Imma dan jiġi wara hemm il-tassib, eh, tas-soltu, l-entitajiet ta' notifika, l-autorizzazzjoni qabel ma' prodotti jidħol fis-suq, l-użu ta' darba, mhux se noqgħod naġa indirizza dawn il-punti sabiex nikwadanja ftit tal-ħin meta nitkellmu dwar il-frodi. Uħut mill-problemi li qed imbassru huma marbuta mal-frodi, aħna iridu sistemi illi kollhom traċċabilità sabiex inkunu nafu minn fejn ġej dan l-apparat, kien hemm responsabilità, irid ikun hemm responsabilità u jrid ikun hemm multi li huma proporzjonali mal-frodi li jitwetta fadlenna ħafna x'naqtfu rridu bil-forsi nsibu kompromessi u nittamaw illi nipproteġu fl-aħħar mill-aħħar is-sigurtà tal-pazjenti u l-apparat jibqa' hemm jibqa' jaħdem għal kulħadd. Il-Onorevole Susa. Grazzi ħafna, Sir President, naħseb li Dagmar fil-fatt diġà tatna idea tajba ħafna ta' situazzjoni illi eh, spiċċajna biha wara l-ewwel laqgħa li kellna dal-għodu ta' Shadow Reporters. Nixtieq illi insemmi xi ftit punti illi diġà smajna iżda xtaqt nisaq daqsxejn fuqhom issa. Relevanti x'tip ta' leġislazzjoni aħna ħan introduċu nafu illi l-frodi ħajkomplu jisiru l-abbuż ħajbqa' jsir. Iżda ċar li permezz din leġislazzjoni u leġislazzjoni oħra maħniex qegħdin pruvaw nintroduċu stat tret ħafna ta' kontroll Pero aħna rridu naraw eżattament it-tip ta' garanziji kemm huma ta' min fuqu kemm dagmar kif ukoll ħaddieħor diġà tkellmu fuq dan importanti li aħna nsaħħu ċ-ċertifikati u dawn il-permessi li qed jingħataw li dawn il-prodotti qabel ma dawn il-prodotti jidħlu fis-suq. U jiena naturalment naqbel ma l-proposta ta' Dagmar li l-apparat mediku illi jaqa fil-kategorija ta' riskju għoli, ġifiri dawk illi huwa dak li huwa apparat li huwa mitqies li jkun riskjuż ħafna naħsbu li l-permess għandu jinħarġ fuq livell ċentralizzat fuq livell Ewropew, ġifiri naħseb li dan għandu hekk u mbagħad għandu jkun hemm fuq livell parallel ukoll ċertifikati oħra fuq livell nazzjonali. Sa kif qalet is-Sinjor Rivasi, huwa veru li l-esperti li għamlu dan it-tip ta' il-proċess ta' ħruġ ta' permessi għandhom ikunu indipendenti m'għandhomx ikollhom interessi oħrajn jew marbutin b'xi mod mal-produtturi din l-organizzazzjoni għandha tkun eh, responsabbli għall loti tal-permessi, għal ħruġ tal-permessi u din għandha tkun organizzazzjoni jew korp kompletament indipendenti mill-industrija tal-farmaceutika b'mod speċjali, jiena naħseb illi il-kontroll wara li fil-fatt jew nħareġ il-premessi biex il-prodott fuq is-suq, naħseb li importanti xorta wkoll. Importanti li għana nizguraw li kemm daw il-korpi ta' notifika li jkunu ta' kwalità tajba ħafna fl-istessin irridu naraw illi irridu neliminaw kull tip ta' żball li jista' jittieħed minn dawn il-korpi li qed joħorġu permessi. Rridu nżommu f'moħħna dejjem il-ħtiġijiet tal-pazjenti u irriski riskju li huma tieħdu għal ħajjithom. U rridu nidentifikaw dawn l-elementi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nqisu ħafna ħjar dak li aħna din nippruvaw nilħu aħna din nippruvaw nkunu innovattivi, però dan ma sabiex nilqu ma ħniex għan nissakrifikaw kollox, speċjalment is-saħħa tal-pazjent. Jiena ma naħsibx li e, issa wasal il-waqt li nippruvaw nsibu e, soluzzjonijiet jew insolvu problema, jiena naħseb li il-problema nal-provaw insolvuha b'mod upstream u naraw illi il-garanziji u n-notifika kif ukoll permessi li qed jinħarġu dawn il-prodotti jkunu ta' kwalità tajba ħafna qabel ma l-prodotti jidħol fis-suq. Naħseb illi fil-laqat li ħajmisna nagħmlu żgur li ħajkonna naħdmu ħafna iżda naħseb li nistgħu nirqu riżultati tajbin. Grazzi ħafna sanaddu għal-kellima l-oħrajn għandna il-Sinjura Kukovic, mbat eh, Milan Tobova, mbat għanna Signora Rosbach, mbat Peter Lise, maċċa kien sejċi xaħat, Richard Zeba, u kol. Tajjeb, mela għanna issa lista ta' kellima nibdew bil-onorevoli li jista titkellem, il-Sinjura Kukovic. Grazzi ħafna, grazzi ħafna li rapporter u shadow rapporters ta' xol ibes li huma għamlu. Ikolli ngħid il ma kienx xogħol faċli, jiena wkoll ressaq xi ftit emendi u appoġġajt xi ftit mill-emendi ta' Sinjura McGuinness u anke ta' Sinjura Rosbach. Jiena nixtieq illi nitkellem fuq xi ftit mill-punti li huma importanti ħafna li jinsabu fl-emendi tiegħi jiena naħseb li l-produtturi għandhom iqogħdu attenti ħafna meta jużaw nano partiċelli illi jistgħu jaffetwaw il-bniedem u dawn dan l-apparat għandu jkun soġġett tal proċeduri ta' kontroll stretti ħafna u għandhom jkunu sottoposti wkoll l-istess standards, standards ta' kwalità, sigurtà, standards tal-ħarsin tal-ambjent, iżda li huwa importanti ħafna li aħna ninsistu fuq l-istess standards għal kull prodott. Issa parti minn hekk naħseb illi huwa xira illi aħna nistabilixxu b'mod ċar l-obbligu tal-operaturi ekonomiċi differenti u anka l-importaturi u dawk li qasmu l-prodotti fuq is-suq. Importanti li stabilixxu ċertu kondizzjonijiet u li permettu il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju illi ah, speċifikaw b'mod tajjeb ikollhom aċċess aħjar għal dan is-suq minħabba illi dejjem ikun diffiċli ħafna, speċjalment matul din il-kriżi ekonomika illi il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jkunu jistgħu ikollhom aċċess għal dan. Ġifieri aħna naħsbu illi f'dawn l-apparat ta' riskju għoli dawk il-produtturi għandhom jaraw li għatu priorità l-esperti fi sigurtà per eżempju, trasparenza ta' daw il-proċeduri għanna nisguraw għaw koll, aħna nafu li jekk kienem kazijiet ta' zbalji simili fil-prodotti simili aħna rridu naraw li fil-fat naraw li dan isiru kol f'kull stat membru. U eh, Jiena naħseb ukoll li rridu naraw eżattament x'ħajt foġġa fis-suq bħala prodotti, l-apparat irid fil-fatt jaraw illi il-prodott mill-ewwel qed jissodisfa l-kriterji li hemm bżonn sabiex prodott jitpoġġa fis-suq irrilevanti xem fl-istok jew fil-ħażna u fl-ħar mill-aħħar jien naħseb li korp ta' notifika għandu jkun kapaċi illi jagħmel dan ix-xogħol ukoll il-proċess għandu jkun kontrollat ħalli aħna niskuraw illi huwa ta' kwalità tajba wkoll. Dak kollox għalissa ringrazzjan. Grazzi ħafna. Issa għanna il-kollega Milan Kabanoħ. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtiq insemmi xiftit suġġetti li għadna ma smajnix dwarhom. Illum jena Nishtin ingrazzi ħafna Dagmar minħabba li ħna kan diskussjoni tajba u miftuħa ħafna. Grazzi ta' dak, jiena naħseb ukoll li aħna fil-fatt din nitkellmu fuq leġislazzjoni stabbli illi faċli naraw fi xatku ħan konsisti għadina raġuni ħana nixtiqu illi naraw kif ħan nirristrinġu il setat tal-Komissjoni sabiex toħroġ la t delegati jina naħseb li għatajab li aħna fil fil-fat nitċaraw il-kriterju u l-obbligi li għandhom il-produtturi u dawk li għedin asmu l-prodott ma naħsibx li fil-fatt Aparti il fat li dokumenti li jkunu aġġornati għandu jkun hemm wis iktar obbligi na naħseb li l-amministrazzjoni mhix qiegħda taffettwa mhix qiegħda tindirizza l-pazjenti mux għatittijam informazzjoni dwar dan issa dwar il-proċessar mill-ġdid. Jina jkolli ngħid l-influenza ħafna mill-esperjenza tiegħi fuq livell personali jien naħseb li nistgħu nistabilixxu regoli ħalli nipprovdu għal kemm jista' jkun livell ta' sigur tal-pazjenti iżda fl-istess ħin aħna ma nistawx impoġġu ċertu xkil għal tobba u għal faċilitajiet mediċi naħseb li għandu jkun hemm lista negattiva ta' dawk ta' dak l-apparat li se jintuża darba waħda biss u l-kwistjoni ta' jekk pakket fil-fatt kellux jekk xi apparat kellux ikun sterilizzat u jintuża darba waħda biss jew nkella Jek jista xerġa jintuża dan huwa suġġett vast u diffiċli li aħna naqtaw linja ċara. Issa jiena daqsxejn affettwat mir-regoli illi għandhom jkunu stabiliti, pero jina naħseb li dejjem aħna għandna nkunu favur li r-regoli ċari għandhom jkunu stabiliti u li kulħadd jimxi magħhom. Iżda għandna jkun dan il-korp ta' supervizjoni, jien naħseb li hawnhekk ukoll qegħdin nitkellmu fuq is-sistemi ta' supervizjoni U rridu naraw li jekk xi ħadd ikun verament qiegħed jikser dawn ir-regoli li huma mill-ewwel ċari, ma naħsibx li jekk aħna ħanbidlu s-sistema tal-finanzjament l-affarijiet ħajinbidlu. Din ħadd tkun qisha aħna qegħdin ngħidu illi kulħadd jista' jisra minkejja l-fatt li dan mhux suppost dan huwa legali u Nejdu li l-polizija, per eżempju, għandu t-kontrolla xerta għada, pero jek n-nis xerta għada jisir, ma nistax nejdu l-polizija, ma taħdim xtajjeb. Isir Rosba, Iva, ħna nafu li fil-fat ħafna prodotti, per eżempju, prodotti mill-plastik, bħal ċertu tubi, u ċertu affarijiet li kem eh, kollom fjom ċertu likwidi li jistgħu jintużaw darba biss. U meta jiena kellimt il-produtturi illi jipproduċu dawn il-prodotti, huma qaluli illi dawn il-prodotti li għandhom jintużaw darba waħda biss kienu infaslaw prodotti b'dak il-mod, ġifieri tkun problema jekk jerġgħu jintużaw tieni darba, minħabba li f'ħafna każijiet ma jkunx possibbli li wieħed jiggarantixxi li kienu mnatfa sewwa kif suppost, jiġifieri jiena li preferi li kieku nimponi proibizzjoni tal-prodotti li għandhom jintużaw darba waħda biss li dawn jerġgħu jintużaw, għal raġuni jiena naħseb illi hija xi ħaġa tajba li aħna nipprojbixxu l-użu mill-ġdid ta' prodotti illi kienu maħsuba li ntużaw darba biss. Hemm ċertu prodotti ma tistax tiġi tisterilizzhom, ma tistax tiggarantixxi li dawn huma tajbin sabiex tużhom għat-tieni darba. Issa jekk mhuwiex possibbli li aħna nintroduċu projbizzjoni bħal din, Għalija dak li huwa importanti ħafna huwa s-sigurtà tal-pazjenti. L-informazzjoni li tina tal-pazjenti. Minħabba illi jiena stess kieku nipreferi illi jiena ma jużawx fuqi apparat jew kella prodotti li kellu jintuża darba waħda biss u qed jintużaw ħadd darba jiena nixtieq ikun kun naf. Jien naħseb illi kulħadd aħna l-kol kemm aħna nistgħu nkunu pazjenti f'din il-kamra u l-kol kemm aħna għandna dritt illi nkunu nafu jekk l-apparati jew il-prodotti li qed jintużaw fuqna u mhix tajbin, mhux siguri jew le, jiena naħseb li fil-fatt aħna rridu naraw li dawn ir-regoli japplikaw għal kulħadd relevanti min ikun qed juża dan it-tamir mediku illi għandu jkun jintuża suppost darba waħda biss. Jiena naħseb li relevanti jekk dan mhuwiex sptar pubbliku jew privat, kulħadd għandu jkollu dritt għall-informazzjoni. Ma nixtiew ukoll li nappoġġa kull tip ta' proposta li tista' timxi fuq il-linja tal-fatt li aħna rridu nsaħħu l-esperjenza. U jiena naħseb illi għanna bżon ta' iktar ċertifikati tajbin grazzi ħafna lil dagmar tal-prodott tal-rapport eccellenti li inti ħriġt bih u nittama illi nissaw noħorġu bċertu emendi komuni u ċertu kompromessi minħabba li inkella żgur li ma nafux eżattament xa jiġri mbagħad nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Peter Lisa, kieċu. Grazzi ħafna Sir President u grazzi ħafna l Dagmar Rod Parent u kol ta' xol kollu li għamlet. Ja, U dan il-rapport dwar diagnosi, eh, ġifir dan li ħad diskutu wara ta' Rod Rodberent, huwa marbut ma' dak illi eh, diskuti ta' Rod Rodberent. Aħna nafu li hemm ċertu emendi wkoll illi jikopru iż-żewġ rapporti u nixtiju narmonizzaw iż-żewġ rapporti, pero jiena naqbel ma' Sr. McGinnis u ma' oħrajn li aħna rridu noqogħdu attenti ħafna meta aħna nintroduċu sistema ċentrali Man kif dak l-indiċazzja ma ta' permessi, na naħseb li rridu niċċaraw punt wieħed partikolari. Illu għaliex ikollna nuqqas ta' ftehim, u wkoll nista' niftakar li tkellimt fl-aħħar darba li tqajna fuq każ li ġara tal ħar ftit snin, ġifiri illi il-permess jista' jdum sabiex inħarġ snin sħazza, da mux kien il-punt tijaj. Il-punt tijaj kien li jek aħna ħanaħol u sistema ċentrali ġdida, rridu noħol u għamil ġdid. Jien naħseb illi din hija xi ħaġa verament diffiċli biex nagħmluha. L-ewwel net rridu nsibu l-esperti li għandhom ikunu d-dispożizzjoni tagħna u l estri jmorru Londra. Jina jiena naħseb li dan biss ħajħdilna ħafna ħin u dan periodu ta' ta' tliet snin kif proponiet il-Kummissjoni ma naħsibx li ħajkun biżejjed sabiex aħna nistabilixxu sistema ċentrali bħal din. Mara nixtiju li ntejbu s-sistema u nafu li jembosta punti illi aħna rridu nikkonsidraw, nafu koll rridu nqisu l-sistema kifini u naħseb illi fu livell personali aħna eh, nafu illi dak illi kien ingħat minn Sinjura Rodverent jiena naf li fil-fatt eh, aħna jisna mirxin fi direzzjoni tajba, jien naħseb nisaw nitkellmu fuq tfassil, però il-proposta tal-Kummissjoni mhijiex bilanċata, jiena naħseb illi fil-fatt anke l-kumpaniji żgħar li huma attivi qegħdin jitkellmu fuq dawn eh, li jaħdmu fil-settur tal-edukazzjoni jkunu rridu fil-fatt joħorġu ċertu informazzjoni sa ċertu informazzjoni tkun vaga wis għal din raġuni jiena nixtieq ngħid li ħananalizza elementi tas-Sinjura Ruth Berend fuq żewġ rapporti nippruvaw nsibu kompromessi. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid hija li nixtieq nagħmel referenza għal żewġ emendi kemm għal rapporti kif ukoll għal dak ta' dak mir Ruth Berend. Illi ekk kif qed nitkellmu fuq l-użu. Taktar minn darba u dan kollu aħna xorta waħda dejjem rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna ridna wkoll li l-istati membri kollhom il-possibilità li jekk ikun hemm xi prodott li minħabba raġunijiet etiċi ikun qiegħed jikser ċertu kriterji dan m'għandux ikun joħnħarġ il-permess fuq il-livell nazzjonali sabiex joħroġ fis-suq u apparti minn hekk aħna għanna u kol ċertu affarijiet differenti fis sistemi tagħna fl-Ewropa f'ċertu pajjiżi din huwa legali u nistgħu naraw illi dak illi huwa illegali f'pajjiżi oħrajn dan ma jistax ikun illi joħroġ fis-suq. Apparti minn aħna għandna leġizlazzjoni tal- tal-prodotti mediċi u nasab li dan kollu għanna nikonsidra ħanka f'dan il-kontest. Grazzi ħafna għanna s-Signora Becca Tyler. Thank you, Chair. President, fil-qosar, il-kommenti sostanzjali fuq l-IVT nħalli jom għal-iktar tard, spero xtaqt najt illi dossiers huma marbuta ma' xurxin u ħafna mill-kommenti fuq l-IVD japplikabu ukoll għat-tamir mediku anka fil-kontest ta' proċess ta' awtorizzar. Nittama l-Komitat ma jippermettix u nasib iżda se jiġri proposta li jissepraw l-affarijiet għaliex hemm bżonn li l-affarijiet jibqgħu ehm, marbuta flimkien. Fil-qosor ħafna fuq il-proposta fuq eh, tamir mediku fuq il-punt ewlieni ta' sustanza il-proċedura proposta mill-kollegi eh, rapporter Dagmar Rothberend u Margaret Oken għadni nemmen il-vantaġġi ta' proċedura ċentralizzata mhumiex bizzejiet illi eh, il ilhom l-introduzzjoni twaqif ta' sistema bħal din li tkun imxekla minn ostakli ta' organizzazzjoni u finanzjarji. Minn kollu se nkun qed inħares l-elementi kollha f'iktar dettal fil-ġimgħat li ġejjin u kif diġaħet il-kommenti sostanzjali inħallihom għad-diskussjoni fuq l-IVD. Vielen Dank. Last but not least, Richard Seber. Danke, Herr Vorsitzender. Sir Richard Saber, grazie ħafna Sur President, jena nasab rridu nippruvaw naraw li il-vantagġi tal-sistema medicinali timxi l-qoddim ġifir jek hemm bżonn li nħarġu permessi mill-iktar fiż sin għandha ssir u rridu nevitaw li noħolqu iktar problemi, issa jiena naħseb ukoll illi il-rapporter fil-fat edha tipprova terġa tanalizza dan kollu jina naħseb illi nerġaw analizzaw l-artiklu 44a fejn aħna għanna il-korpi nazzjonali li għandhom ikunu analizzati għal darba t-nej qabel ma jinħarġ permess. Iżda mbagħad irridu naraw eżattament ehm, kif ħajnħareġ dan il-prodott. Aħna naħsbu illi il-prodott irid dejjem ikun umbat tajjeb li jkun fuq is-suq jiena naħseb ukoll li dak li għandu x'jaqsam il-permessi li qed jinħarġu fuq livell ċentralizzat jiena naħseb li din hija proċedura ta' skrutinju aħna rridu naraw li l-Kummissjoni qiegħda tipproponi xi ħaġa li għandu ħafna d biha bija jiena naħseb li rridu nsommu f'moħħna din il-ħaġa. U naħseb ukoll li sistema li tippermettilna li aħna naraw jekk il-pazjent wiċ dispożizzjoni, m'għandux informazzjoni dispożizzjoni tiegħu aħna rridu naraw ukoll li naħdmu iktar mal-organizzazzjoni fuq livell nazzjonali u nagħmlu kontrolli hemm bżonn iżda fl-istess ħin aħna rridu Eh, nitkellmu fuq dan ħallimba taħna nkunu nistgħu noħorġu l-permessi kif suppost. Apparti minn hekk jiena naħseb li hemm xi ħaġa li hija problematika. Is-sistema li kienet proposta aħna maħniex qegħdin nillimitaw jew nagħmlu distinzjoni eżattament fuq dak li għandna fil-grupp numru Tlieta Jiena naħseb li fil-fatt f'dak li għandu xi qasam il-komunità naħseb li hemm ċertu affarijiet li aħna nistgħu naraw illi jisiru iżda naħseb illi permezz tal-formulazzjoni illi jiena u xi kollegi oħrajn proponejna hija tajba li aħna naqsmu l-kompetenzi mingħajr ma neddu u innaqsu s-sigurtà tal-pazjent. Grazzi. Grazzi sa nixtieq nisimgħu r-rappreżentant tal-Kummissjoni. Jekk jogħġbu. Oh, Calls when we'll start. Sorry, ħat li faċ l-informazzjoni. If you don't mind. Skużani, ħat zbar eh, fismek. Thank you very much. Grazie ħafna, President. Oh, grazie tal-tajt kemm il-Kommissjoni għall-opportunità li tajtna l-lum. Hija esperjenza li tallimna ħafna għaliex l-emendi kienu interessanti ħafna u jekk zanka isegwi kemm l-opinjoni varjaw minn xulxin eh, hawnhekk fil-Parlament Ewropew, dan joffri n-opportunità sabiex nimxu l-qoddim kif xira u dan juri sens ta' urġenza, sens ta' serjetà wkoll li rapporter u l-komitat qed jobtu ma' dik kwistjoni u aħna nixtieq nsolva puntu l-kwistjoni dipendenti. Notajna l-fatt li hemm spektrum wiesa ta' opinjonijiet fuq kwistjoni ta' autorizzar, u dan jagħmel eżerċizzju diffiċli, ma dana kollu minn dak li smajna l-lum jidher li ħaġa waħda hija ċerta u ħaġa hija waħda komuni il-mira fundamentali li niskuraw l-ola livell ta' sigurta l pazjenti fl-Europa u li l-kol għanna naraw kif sigurta bħal din meta niġu għal tamir mediku li jitpoġġa fuq issu u fuq l-aqwa livell possibli kif nistaw fejn nistaw nsaħħu dan għanna namlu dan aħna konxi ta' dmir tagħna f'din id-direzzjoni. Nieħdu kost nisimgħu li ħankunu qed naħdmu mod intensiv fuq livell tekniku u xtaq ngħidilkom li aħna lesti ngħinu f'dawn id-diskussjonijiet kemm nistgħu. Naħseb illi dak illi notajna mid-diskussjoni tal-lum anka jekk ħares lejn emendi u li l-idea ta' awtorizzar tas-suq miex ikkonsidrata bħala ħaġa li hija konformi mal-filosofija tal-proposta tal-Kummissjoni. Kif tafu, dan kien identifikat anke fl-evalwazzjoni tal-impatt bħala soluzzjoni li mhux se żejt ma l-aspetti ta' sigurta għall autorizzar ta' ta' mill-mediku dinna kollu li naraw bħala punt ta' konverġenza u li tisħiħ tal-kriterji għal korpi notifikati hija definitivament direzzjoni li nistgħu naħdmu għalija u aħna l istinejnu kol dal-proċess dan huwa dmir tagħna sensa ta' sigurtà, hija ta' priorità u hija huwa dmir tagħna anke dalmu mill-passat, lezzjonijiet mill-passat li semmew onorevoli membri. Nittama li dan kien din kienet weġiba ċara għal mistoqsit li saru fuq il professor mill li hija ħaġa oħra importanti ħafna. Xtaqt nseħilkom raskom il-proposta ta' kommissjoni li tpoġġi il- Proċessar minn ġiet fis pożizzjoni bħal eh, manifattur reġjonali u li nieħdu approċċ riġu kemm jista' jkunu noħolqu livellu li ta' ta' sabiex nirrispettaw il sigurtà però nifmu li jista' jkun hemm eh, xewqa li ntejbu dan l-aspett. Jina u kol nifhem il-punt li semmew honorable membri għandna tmili pazjenti tagħna li m'għandhom l kontrol kontroll fuq dil kwistjoni Għal-daqstan ta' għek aħna l-esti li naħdmu lejn soluzzjoni kostruttiva li t-permetti dal-komitat li kollu kol vot kostruttiv fl-10 tal-Ulju. L-istess mod unala għawnek fuq emendi oħrajn il-għedin meksa biex insaħħu l-monitoraċ ta' korpi notifikati nistaw naraw il benefiċċji u nistaw naħdma darbora din id-direzzjoni. U l-istess għal dak nuċa emendi kostruttivi pal single UDI, sistema ta' dedikazzjoni fejn emendi tassew jihduna f'direzzjoni pozittiva. Għadda stantem ħafna elementi fejn nistaw naraw benefiċċji u nieħu gost appuntu li rajna illi dossi qed jiġi trattat b'urġenza huwa ta' priorità dan id-dossier għal komissjoni li xtuqna adottawh ta' din il reġizlatura u napprezzaw l-isforzi ta'kom dan id-direzzjoni b'mod partikolari l-isforzi ta' rapporter u aħna l-esti nejnu kemm jista' jkun dan l-eżerċizzju kostruttiv. Grazzi ħafna. Ir-rapporter jekk ġoba. Grazzi ħafna, President, u grazzi li kull mir kontribwixxa f'dan id-dibattitu is blemendi li għanna dibna dibattitu qed isir dejjem iktar eh, jidħol f'livelli differenti mill-li kena qabel. Apprezzajt il-kommenti ta' kollegi, uħut li appoġġawni, oħrajn forsi mhux tant konvinti, ta' skem xtaqtin, pero għalfejn hemm bżonn dan ir-raġun għalfejn hemm bżonn noħorġu b'kompromessi, Staqt nitra xi affarijiet. Ma nishtiqx li kollegi jaqgħu fin-nassa. Fejn produtturi jippruvaw jagħmlu ta' birroħhom illi jkun hemm eh, sistema ta' dew minn żejjed u l pazjenti ma jkollhomx aċċess fejn produttur spjega eh, każ ta' mara li ma kisbitx ta' li kellha bżonn. Kollegi, aħna dejjem ridu nitkellmu fuq il-fatti reali. Il-proposta ta' kommissjoni li qed nitkellmu dwarha titkellem dwar riżultati f'proċedura u f'aċċess tas-suq ta' seba' xhur bejt ieħor. Għal daqstant, irridem li żgura ċifri ġibam tajjeb seba xor jidir li issa il-proġura li qed niproponi ta' xarej li miexej. Jekk tara li daw seba xurna tal-Kommissjoni mhux neċessarjament implikaw suq dirett għaliex ħafna mill-Istati membri eh, ikon għatem eh, negozjati fuq żgurta soċjali li ikolla meħalsu għal dat tamir u da mhux dejjem jimxi b'mod parallel u kif nafu dan is-soltu wa proċess ħafna twal. Jekk tħares lejn qasam farmaceutiku dejjem ikollok negozjati aktar effiċenti għaliex farmaceutiċi għandhom sistema ċentrali ta' autorizzar il-proċess u aktar trasparenti u kulħadd huwa involut fil-proċess. Għal daqstan ta' xun nassa meta jipruvaw jikonvinċukom li proċedura ġdida tnaqqas il-kompetitta tal-Unjoni u tneħi prodotti missu. Nassigura l-kulħat li IVA, sigurta tal-pazjenti hija priorità ma fl-istess ħin IVA nista nara li kompaniji li użaw tamir il-medikon dam jagħmlu dan b'mod kompetittiv u b'mod illi ikollhom pożizzjoni tajba kemm jista' jkun fuq tal-Unjoni. Intqal illi ma hemmx argumenti raġonevoli imma argumenti bazati fuq iċweħet jemmen. Ipermettu li najt l ikbar moċċar illi meta waslet il-proposta ta' kommissjoni minn dak iż-żmien l dejjem għad illi di l-proposta m'għandha xaqsam xejn mal-prips dejjem kien fil-valutazzjoni tal-impatt u eh, kif forsi tiftakru minn ex kollega Sinjor Majo li dejjem kenna, rapport minn ħataħħa jekk titlab mod urġenti mill-Kummissjoni li tressa li proposta leġislativa ġdida. Għadal sant Iva kien hemm l-skandlu plebs imma jekk m'hemmx attività kriminali għaddejja, l punt li nsabu feħ palissa, bl-speċifitajiet tal-tamil mediku proċess ta' notifikar kifinu madux daqstant modern. Dan madux xaqsam xej sur kamen ma dak li nemmen bihi, imma għandu xaqsam ma dak li nistanuri bil-profi. Forse mux kull korp eh, tonifikazzjoni għandu bżon inġinier mediku il-ħin kollu għal kollox, pero zgur ma nistax konna situazzjoni fej konna korp tonifikazzjoni li għatu notifiċi minar lebda eh, expertise fuq uh, eh, tammi ta' klasiku tnejt li ta' jew għabin li kunem biss outsourcing tal-arfin li jixtiqu jiksbu. Dan mhux il-mod kif għandna nittrattaw il-prodotti. Forsi jekk kissibu li dan ġust nitrattaw il-farmaceutiċi bl-istess mod. Yeah, I, I only want to react, Mr. Um, Kramer said without microphone that I'm not fair. So Kramer, għalli ma għatin kun ġusta li noħlo uh, stampa mux ċara. Laħar ħagġa li nishtiq jieni u li nkun inġusta. Dan mandu xaqsam ġarmet ma l-attitudni tija, jireġi xejna fuq komment tijak meta il illi memx argument tekniku hemm biss twemmin. U fuq dan kelli nirreġixxi. Għaliex nemmen l-argumenti tiegħi u maqsodi mandom xaqsu ma' x'nemmen jien. Meta nitkellmu fuq pazjenti li jerfgħu responsabilità tagħhom għall implants iva. Huwa veru li s-suċċess ta' implant jista' jkun marbut mal-stil ta' ħajja ta' pazjent. Imma pazjent ma jistax jerfa' responsabilità ta' prodott. Jekk turi lil eh, pazjent li tewer plans differenti, għandi kollega illi għandha madwar tinqas minn 40 sena u fil-fatt għaddit minna livellu livell edukazzjoni ma kieku kellek turija tlet implants jew erba ta' l-irkoppa, għan ma kienx kont set se għazel, ikolla eh, konsulta tabib bib f'kas bħal dan. Dak li qalu eh, kollegi oħrajn traċċabilità hija importanti, veru, irridu niżguraw illi ikonna sistema ta' ċerbilità kif talbu it-tobba u anka eh, traċabilità ta' persuna li għamlet l-operazzjoni. Il-prodott jista' jkun perfett, imma it-tabib li għamil l-operazzjoni jista' jkun ħaxi żball. Din hija li talbuna minn diversi bnadi. Grazzi għal dawk li għallu li narsu li l-prozzar minn ġdijt, saru xie proposti femendi għana rozbaħ u oħrajn. U naħseb li se naħdmu wkoll f'din id-direzzjoni hemm bżonn li lejn nistgħu nagħmlu f'dan qasam. L-Onorevoli McGuinness samli ta' ċara illi illi ġa issa hemm lok ta' kompromess fej pożizzjoniet mhux tant il-bot minn ta' xorxejn fuq smarajn ġdu naraw hemmx lokal manuvrar nemmen li iva nistgħu nippreferi illi ma nitlux f'xi voti kontroversjali, però għanna bżon kompromessi nagrata li l-Komissjoni illi juriet li fċertu waqsma jistaw jaraw kooperazzjoni siwja. Mil-perspettiva tijaj, mux bis termi ta' proċediment nishti il niproċedu ma' najkem jista' jkun, jek ikolli l-appoċċawnek, jek irnexxinna niksbu vot eh, b'saħħtu fil-komitat nemmen li Iva nistaw naslu. Naslu għal mandat wara l-ulqari, pero ma nix niftakru li dan huwa punt ċentrali għal daqsan ta' nilevitaw kontroversi. Jien nixtieq bil wiesa u bekk nkun nistgħu intemmu l-proċedura sal-aħar tas-sena. Forsi l-iktar l-iktar bidu tas-sena li ġejja. Grazie ħafna Dagmar Rodberent aħna fl-10 ta' Lulju ħanifutaw fuq din dan ir-rapport fil-kumitat u naħseb illi beħsu ieħor nivutaw mbagħad eh, fuq dan ir-rapport u ndiskutu fil-plenarja ta' Settembru. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport issa ngħaddu għar-rapport ta' Sinjur Lise jekk joġbok. Għanna rapport fuq l-apparat mediku ta' Diagnosi in vitro. Grazzi ħafna, jiva nishtiq nirringrazzja ħafna li shadow rapporters tal-kooperazzjoni tajba li kanna bejnietna. Għana diġa kanna xiftit laqat u fil-fat diġa naħseb tal-limna ftit minn xurxin. U fassalna ħjar il-formulazzjoni li aħna għanna f'dan il-rapport, jena nishtiq nitkellem fuq xi żewġ punti li jena fil-fatt ressaqt wara li kelli diskussjoni ma' shadow rapporters ma' l-esperti kien hemm punt wieħed li jena diġà semmejt il-proposta tal-Kummissjoni ħa titlob għal ħafna u ħafna obligi għal dawk li ma responsabli għal sigurta tal-istati membri per eżempju e, għandu jkun hemm kwalifika, għandhom ikollhom kwalifika tal-edukazzjoni, edukattiva ġifiri u bat xi sentejn jew ħames snin esperjenza. Ikun hemm min qed jaħdem f'dan is-sigurtà li mhux dejjem eh, ikollhom din l-esperjenza iżda hemm ċertu stati membri qed jintroduċuhom dawn l-obbligi u iżda ċertu stati membri oħrajn li m'għandhomx dawn l-istess obbligi. Jiena naħseb illi Dawk li stati membri li diġa għadin fuq livell li ta' sigurtà jistgħu waslu għal fatt li huma jkollhom livell iktar oli ta' sigurtà. Jien nasib l qabel kollox għandna jkollna armonizzazzjoni f'dan il-qasam. U b'mod speċjali aħna nista' issa ngħaddi għal dak li huma il-kwalifiki u din mi xi ħaġa li hemm fasla tajba fil-proposta tal-Kummissjoni na naħseb illi jekk ikun hemm xi kumpanija li ħad istabbilixxi ruha b'xi idea ġdida jekk qed bil-fors jekk bil-fors irid ikollha ċertu kriterji mbagħad ma jistax ikun dak il-korp li qed jagħmel il-kontor ikollu inqas kwalifiki mbagħad aħna fil-fatt rissaqna punti fuq il-batch testing. aħna eh, nafu li rridu nanalizzaw sew il dawl il-prodotti kollha. Din hija xi ħaġa li fil-fatt diġà għada sir minn ċertu stati membri, nafu illi kien kienem eh, referenza għal dan fil-rapport tal komissjoni iżda mux għal kollox. U anke f'dak li għandu xaqsam il-riskju qoli ta' test aħna rridu naraw ukoll kif nkoplu l-kategorija D. Aħna kienna wkoll besta emendi minna ħatar kollegi li tkellmu fuq il-kwistjoni tal-sistema tal-identifikazzjoni li dawn is-sistemi rendu jkunu armonizzati pal per eżempju il-farmaċiji kif ukoll id-distributuri illi għandhom jitrattaw dawn il- prodotti medicinali bl-istess mod. U aħna nafu li kellna problema bċertu falsifikar ta' prodotti medicinali, importanti għalli għallura jkollhom traċċabilità daw il-prodotti. U eh, aħna rritu naraw eżattament lil min ħan forfu f'din is-sistema. Issa l-emenda fuq eh, l-informazzjoni u l- eh, il-panini li għandhom jenataw f'dan il-kuntess aħna jom daw maċċa daw rapporters nasib din kienet ħagġa ħaġa tajba ħafna fil-fatt kelli ċertu kollegi li qed jaħdmu miegħi li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam. U jiena naħseb illi għal darboħra aħna rġajna diskrivejna dak li aħna nimmaġinaw li ħajkun l-standard minimu u li l-istati membri għandhom ikollhom l-opportunità illi jagħmlu dan kollu iżda fl-istess ħin aħna irridu namlu evalwazzjoni għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jagħmlu analiżi, pereżempju anke ta' DNA jekk ikun hemm xi ħaġa illi din tista' twassal għal testijiet li jistgħu jbastru l-ġejjini, pereżempju dak li għandu mart, din xi ħaġa tajba u aħna wkoll kellna ċertu testijiet li jistaw waslu għal diagnosi eh, partikolari u aħna għal dan il-għan għanna bżon li konsultaw daqxejn dwar dan u jekk per eżempju din tkun eh, xi marda li tista' taffetwa anka lil dawk li ġejjin wara naħseb li din eh, għandna nkun informaw lill-pazjent dwaru, però jien naħseb li dak l-għandu xieqsam. Id-diagnosi naħseb li jista' jkun li jkollna bżonn li jkollna ċertu obbligi oħrajn perħabba li jekk ikun hemm xi żagħżugħ pereżempju ta' 18-il sena illi jgħidulu li l-qoddim ħajbati minn marda li mandiċ ma tistax tkun ikkurat għandi naħseb assistaw nkonsidra bħala prevenzjoni. Jiena naħseb illi fil-fatt is-servizzi legali rridu jaħdmu fuq din il-kwistjoni u naħseb illi il rapport ta' istitut partikolari naħseb illi huwa importanti u qegħdin jgħidu ma minnaħa ta' servizzi legali aħna għanna l-bażi legali jista' jkun li aħna eh, nistgħu wkoll neħu ċertu affarijiet minħabba li għandna l-karta trittijiet tal-bniedem ukoll jista' rridu nisprettaw kemm dik kif ukoll Eh, drittijiet oħrajn. Issa part minne kan nitkellem ftit fuq l-emendi tal-kollegi li aħna magħhom kellna dialogu kostruttiv. Ħafna Rebecca Taylor ħadmet ħafna fuq it-testijiet li jsiru in-house naħseb li aħna mirxin f'direzzjoni tajba naħseb li l-emenda hija bażi tajba ħafna sabiex aħna nilqu kompromess bejnietna. Aħna ma nixtiequx illi wieħed u kien jista' jagħmel ċertu testijiet fuq livell kummerċjali illi joħorġu anka mill istajiet minna l-ebda permess. Iżda jekk ikun hemm ċertu u koll mart u ta' infezzjoni aħna għanna bżon li kuna din l eċezzjoni u il-test ta' Rebecca Taylor jgħid propju dan iżda jiena kieku nissuġġerixxi xi ħaġa li il-direttiva li għanda xtaqsam ma l-obligi ta' sigurta den għanda tkun implementata anka fl-isptarijiet. Iżda parti minn hekk aħna nafu illi hemm ċertu regoli burokratiċi li ma rridux għom iktar qar. Iżda fl-istessin aħna rajna emendi oħrajn minn naħa l kollegi li qegħdin jgħidu li għanna li definixxu wkoll ċertu kategoriji ġodda ta' dan l-apparat ta' diagnosi li għandhom ikunu mpoġġija mill-ewwel fil-kategorija D, jien analizzajta bir-reqqa din u minix konvinti kolli ngħid ma nafx jekk il-Kummissjoni taqbilx ma nafx jekk il-prodotti eh, medicinali l-ġodda mill-ewwel huma ta' riskju daqshekk li mill-ewwel ridu jitpoġġew fil-kategorija D li hija tal-ora riskju. Mbagħad f'dak li għandu x'aqsam id-diagnosi fil-kuntest ta' medicina aktar personalizzata jina naħseb illi f'dan il-kuntest aħna rridu ninvolvu l-Aġenzija tal-Medicina Ewropea u rridu naraw eżattament kif ħan involvu għajna qed naraw koll illi hemm emenda li jina toġobni xi ftit illi aħna dak li għandu xaqsam l-Aġenzija irridu naraw li ninvolvu għavdak l-industri l-standard komuni, l-CTS u illi aħna għom eh, sabiex nistabilixxu dan l-istandard u dinja xi ħaġa li rridu ninkopru li verifikaw fid-diskussjoni żewġ punti oħrajn imbagħad nagħlaq l-ewwel kwistjoni hija dik ta' trasparenza u t-tieni kwistjoni hija kif il-Kummissjoni beżiba tagħmel dawn it-testijiet kliniċi u anka testijiet ta' performance kliniċi u naħseb li din hija kwistjoni li verament hija importanti għalina għal votazzjoni fuq rapport ta' Vilmet ta' l-umor nofsinhar u naħseb verament u importanti li aħna eh, ninkludu wkoll dan ir-rapport u li aħna rċivejna aħna nxtiju li jkun aktar trasparenti, naturalment il-pazjenti għandhom id-dritt naħseb li jkun jafu eżattament fiex ikkonsistu l-prodotti li qegħdin jużaw fuqhom u aħna rridu naraw ukoll jekk eh, din hiex kwistjoni li għandha x'aqsam ukoll mal-proprjetà intellettwali u naħseb illi il-kollega Sur Vilmot beda bidu tajjeb sabiex aħna nippruvaw insolvu din il-problema. Issa bdak li għandu jaqsam mill-Kummissjoni Etika, jiena nixtieq illi permezz tal-kompromess tal-lumor nofsinhar u kompromessi oħrajn aħna nistgħu naslu naħseb li l-Kummissjoni għandha taqbel ukoll dwar dan għandna nsibu mod li mhuwiex daqshekk burokratiku għalli naħna naraw kif għanaħdmu mal-organizzazzjoni fuq livell nazzjonali. Iżda naraw li forsi il-Kummissjoni tista' toħroġ bi testijiet kliniċi jew testijiet tal-performance kliniċi. Jiena nixtieq li Sinjura Vilmet kif ukoll Sinjura Rodberent kif ukoll um, ma' kollegi oħrajn ippruvaw nsibu soluzzjoni aħjar. Iżda dan ħajder biċċar żgur fil-votazzjoni dwar ir-rapporti illi aħna ħanivutaw fuqhom l-umor nafsinhar u anke fil-negozjati li ħajkonna mill-lum il-qoddim dwar dawn iż-żewġ rapporti. Naħseb li fuq il-livell etiku rridu jkollna ċertu obbligu wkoll ħalli aħna nkunu nistgħu naraw eżattament x'tib ta' riskju dal-apparent jista' jpoġġi fuq il-bniedem. Grazzi ħafna sa nixtieq nilqa li xiftit eh, kollegi għanna il-ħabib tagħna minn Nordrhein First Fallen mill-partit tal-SPD li jeta għek nil-aka wek fil-Komitat tal-Ambjent. Issa naddu sabiex nkomplu bid-dibattitu għanna il-Sinjura Dagmar Rodberent. Grazzi ħafna Mattias, grazie ħafna li l Sur Liza. Naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna u naħseb nista ngħid li nittama għal-menu li aħna nistgħu naslu għal riżultati tajbin bejnietna jiena wkoll ressaq ċertu emendi illi huma simili għal emendi oħrajn illi jiena fil-fatt ressaq tanka fuq ir-rapport tiegħi stess dwar l-aċċess għas-suq għal eh, l-iktar kategorija għolja ta' sigurtà ġifir kategorija T, D. U l-istess ħaġa ressaq jina għal Tamir Envitro. il komissjoni naħseb il-proposta taħħa f'dan il-kuntest hija ħafna ħjar proposta tagħhom milli resqu fuq il-rapport tiegħi jiena naħseb illi Massur Liza naqbel illi fil-fatt il-kwistjoni ta' meta dan għandu jidħol fis-seħ dar regolament din hija xi ħaġa li aħna rridu nanalizzaw flimkien u aħna rridu naħdmu flimkien iva dan huwa meħtieġ ħalli naraw kif nistgħu niftehmu. Sur Liza fil-fatt ressaq ukoll emendi oħrajn oh illi fil-fatt ukoll jinvolvu l-kwistjoni ta' kif aħna nistgħu inkopru l-kategorija D u l-kategorija C. Jiena naħseb li dan fil-fatt jorbot ma' dak li aħna dejjem edna. Jiġifieri illi jekk aħna għamlu il testijiet aħna stess, aħna irridu naraw illi dan kollu jkun trattat tajjeb ħafna għal ċertu testijiet speċjalment u li aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-fat jekk wieħed jistax permezz ta' test eh, jara li hemm xi ħajkollu xi infezzjoni l quddiem jew nkella pereżempju eh, permezz ta' test ikun xista jara eh, jekk wieħed twix il jew le nagħtu każ. Jiġifieri hemm ċertu testijiet li għandhom x'qasam għall-fiżjonomija wkoll u hemm ukoll ċertu tessijiet li ta' diagnosi li huma ta' natura differenti s-sur li jgħet jgħid li dawn it-tip ta' testi jiet ikunu marbutin ma' ċertu e, verifika u naħseb illi din hija xi ħaġa tajba minħabba illi rridu niskuraw illi t-testijiet E, ikollu kompanjati minn informazzjoni li tingħata mit-tobbomba tbnija idea tajba aħna kien hemm ukoll bosta emendi oħrajn li jistgħu waslu għal tiġa ta' iktar konsultazzjonijiet u naħseb li f'kull kuntest aħna nistgħu naraw li din hija idea tajba ħafna u aħna rridu naraw li xi ftit mill-emendi il-ġodda ikunu mfasslin daqsejn daqsxejn iktar preċiżi u aħna rridu analizzaw iktar birra anka fuq l-emenda 5 jew 7 ma nafx eżatt li ma hi, jiena naħseb li rridu naraw eżattament għal xi qed nirreferu hawnhekk, jiġifieri li hawnhekk qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm eh, approvazzjoni tal-kunsens din hija xi ħaġa li aħna nasbu li importanti ħafna lina, speċjalment dak li għandi xaqsam testijiet kliniċi u il-rapport li ħan votaw fuq u għarnaw sinari, nasab li fil-rapport s-sur lize aħna irriedin u koll kopru eh, prodotti medicinali li huma sensittivi ħafna u nittama li kun nistgħu eh, niftemu u kompromess Jina naħseb li fil-verità aħna nittamaw li nkun nistgħu nilħu manka fuq il-rapport li ħan votaw fuq Oh, Warn of Sinar, sanna Rebecca Tyler. Uh, thank you, Chair. Grazie, President. Malaj, malaj, sanajt għalfejn ressaqt l-emmendi fuq dil proposta Rabta ma' trasparenza huwa importanti li namlu reġislazzjoni trasparenti u fokata fuq il-pazjent. U dan nistaw namluħ billi nużaw il-data Bank Ewropea għal sabiex il-pubbliku ġenerali u l-professjonisti kun nistaw jiksbu l-informazzjoni li dam il-ċi emendi pal niċċaraw illi rapporti fuq kienet performance ikunu parti mill-informazzjoni aċċessibbli permezz tad-data bank ħaġa ma kienieċ ċara fil-proposta tal-Komissjoni brabta mal sigurtà l-pazjenti u miżuri ta' trasparenza għet li Vigilance Data għandha tkun disponibli permezz ta' Data Bank Ewropea. Din l informazzjoni tkun sensittiva u forsi għanna nqoda attenti kif eh, nitrattawa. Naħseb illi l-bir ta' data ta' Vigilance Data fuq l-Unjoni Ewropea jgħin identifikaw problemi ta' tamir iktar faċilment fuq governanza. Provajt nindirizza kif napproċċjaw il-sistema ta' notified bodies jisem tibdil li hemm bżonn sabiex insaħħu regoli u niżguraw illi nżidu l-fiduċja fis-sistema tnejn minnhom huma sabiex nippermettu il-grupp ta' koordinazzjoni ta' tamil mediku sabiex ikollu iktar autorita fuq is-sospensjoni ta' korpi ta' notifikazzjoni li mhumiex qed l standards minimi u kol sabiex konna madan aktar ċara għal grupp ta' koordinazzjoni tal-korpi sabiex ikkun hemm anke notifika obbligatorja meta tintalab eh, l-emendi proposti mill kommissjoni pal auditing ta' korpi ta' notifikazzjoni, il medrikwiziti minimi u s-sistema unika ta' notifikazzjoni sabiex nsaħħu traġabilità dan it-tibdil imma li l-enerġi prezenti u nilqaw dan it-tib ta' tibdil. Fuq l-emendi mres għamil kollegi, Hemm numru ta' emendi li tres u minn Dagmar Rodberint nittama li jkunu aċċettat mukmitat trasparenza ta' miżatija għal kubrinzifikati xi ħaġa illi twassal l-aktar trasparenza u l-emenda li titlob l-produtturi li jinnotifikaw l-autoritajiet jekun ċitibdi ma nafx dan u s-sel kis fil-prattika imma forsi nkunu nistaw nimxu l-qudja manka fuq dal-aspet fuq l-in-house exemption li l-semmit l-rapporter naprezza li rapporter u shadows appoġġaw l-approċ tiegħi u rekonoxxew ħtieġa illi nirrispondu għad ħassib li mmollu li mill-proposta oriġinali tal kommissjoni Il-lingwaġġ il-reset f'emenda 138, 140, 142 flimkien ma' kolleg Mekki, Mekkavenu, Kaddakis, jiprovdu triq tan-nofs u jtuna alternattivi viabli li nistgħu naħnu tajjeb bihom, grazzi. Grazzi għafna Rebecca Tyler, sanna Rebecca Aw. Sir President. Għandi xi ftit kommenti x'inressaq l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja lil Peter Lise għal kooperazzjoni eccellenti li kellu mija ju grazzi anka l-kollegi l-oħrajn għal proposti ta' emendi eccellenti. Għandi xi kommenti li għabennet fuq self-tests. Jina kemm xejn imħasba fuq il-fatt li ħadd ma tkellem fuq dan il-qasam importanti. Jekk għandek test tal-ġavi falsa, nistajħalli jħalli konsekwenzi seri ħafna xek. U nasab li hemm ħafna li jużaw eh, meters tal-pressjoni ta' dem u jekk inti tiddependi fuq il-riżultat aħari ta' aħari ta' testijiet tal-pressjoni ta' dem bħal dan tista' twassal għal riskju u komplikazzjonijiet f'termini ta' trattament tal-ġejjini. Għal Għalxin tiddependi fuq dan ir-riżultati u dawn mhux dejjem u ta' min joqgħod fuqhom. Hemm ċertu testijiet li jidru innokwi Bat sugar sib saffariet simili imma kol riżultat falsi taħal l-implikazzjoni seri u dan ukoll għandna nindirizzawh. Nittama li taċċettaw anke l-emenda proposta tiegħi Fu eh, parir tajbi meta niġu għal testjar propju. Issa fuq eh, testjar in-house eh, proposta hija waħda tajba nistgħu naħdmu u nibnu fuqa, pero l-eċezzjoni mandiġ tingħata għal spejjeż ta' sigurtà għal pazjent. Taħt lebda ċirkostanza ridu niżguraw il ma nintroduċu x'noqqasit fil leġizlazzjoni għaliex dan jipermetti l-introduzzjoni ta' prodotti briskju għoli fuq proċeduri tassu, autorizzar fuq suq, Mux ħafna fostna jidru li jaqblu fuq kif niproċedu mażgur, għanna bżon kontrolli ebsin qabel ma prodotti b'livello li tajru jiskju ma jitlu fis-suq. Għaliex produtturi, anzi konsumaturi m'għandhomx ħalsu l-prezz, il-pazjenti m'għandhomx ħalsu l-prezz. Din ħaġa illi għandha taqaf l produtturi fuq eh, trials kliniċi li għan nifutaw fuq għamlu warna sinar, Peter Lisa ġa semmijom. Nuhu kostan kan nara proposti ta' emendi minna ta' Dagmar fuq dan, nasib li huma proposti pozittivi għalix bekket mm, tejbu il-ħarsina ċittadini ma' nix nċet qoddim interessi kummerċali unik. Dan jottalik u għal Peter. Xtaqtek tismani il-biraħ l-industrija farmaceutika fid-Danimarka indirizzat l-inna l-kol, mux lilek, imma l-inna fil-Danimarka, illi hija ħmerija din dawn it-talbit għal iktar trasparenza, li xkol trasparenti, din hija gidba. Gidba faxija u dak li jagħmlu referenza li fuq trasparenza ma miex trasparenza. U eh, qed nitkellmu fuq kambini kbar l umbek pero qed nitkellmu fuq negozji kbar appuntu. U xtaqt ngħidlek bl-Ingliż, il-ġemel istem mhux tant tajjeb, pero irridu niżguraw illi meta nistaqsu għal eżempji konkreti ta' interessi ekonomiċi leġittimi li huma tant importanti, Da m'għandhomx xjerbħu fuq dritti tal-pazjent Meta tlabnijom eżempi, ma tawnix daw l-eżempi. Smajna ħafna membri fil-parlament jittolbu interess kummerċali qisu xi ħaġa leġittima Illi tista' teleb l-interess tal-pazjent. Imma meta dnilhom oħorġu b'eżempji konkreti fejn qed l-pazjent l-ewwel ma tawniex eżempji umma tantu ma b'saħħithom illi qed jittamaw li aħna niżguraw li l-interess tagħhom irba għal darba oħra mhux l-interess tal-pazjent. U hawnhekk man l-interess tagħhom mhux leġittimu. kienet eh, risposta li boħra grazzi għal Dagmar Marta li iċċarat tant affarijiet fil-rapport taħħa. Nittama li nkun nistaw nippreżentaw front ma' qut il umar nafsinhar sabiex inkunu gburin b'riżultat trasparenti per mestar votana. tagħna. Waren klare Worte und Appelle. Grazie a ta' dak l-appell ċar u klem ċar, san nisimaw l-Milan Kabanoh. Dziękuję. Zarem w souvislostem z smiernicy o zdrowotnickich prostředcích. Iva, grazzi. Minħabba l-kontest u r-rabta ma direttiva dwar l-apparat mediku, jiena nishtiq infakkarkom dwar ir revizjoni tal-kompetenz tal-Kummissjoni. U s-semplifikazzjoni tal-rekwiziti tal-lingwa għal testijiet amministrattivi. Dawn huma proposti simmetriċi u joddu għal dawn iż-żewġ strumenti. Issa l-possibilità li neskludu mid definizzjoni definizzjoni ta' mir mediku in vitro li neskludu dawk li mandomx effett dirett fuq il-mod ta' kif l-apparat mediku jaħdem u kol il-kwistjoni tal-autorizzazzjoni qabel ma l-prodott jidħol fis-suq ja xi ħaġa li nishtaqt insemmi kif ukoll is-sitwazzjoni diffiċli meta niġu biex niddeċidu salima punt aħna nistaw nevitaw l-ambizjoni illi din taqa taħt din il-liġi illi għandalan irrit il regolamenta distribuzzjoni tal-produzzjoni u l-użu ta' apparat mediku ta' diagnosi in vitro u mhux il-kura tas-saħħa per se. Issa għalda s Suza. Eh, Grazzi President, jina nishtiq nibda billi nirringrazzja lil Peter Lise mhux biss rapport tiegħu. Jiena naqbel ma' xi partijiet u ma naqbilx ma' xi partijiet oħra imma nixtieq nirringrazzja għal metodu ta' ħidma tiegħu għaliex jiena naħseb li minn stadju diġà bikri ta' tfassil ta' rapport huwa prova jiftaħ eh, taħdidiet dialogu ma' shadows sabiex jinkludi il-perspettivi tagħna diġà mill-bidunet. Jien nixtieq ngħid li jiena naqbel ma' ħafna mill-kwistjonijiet illi Peter Lise daħħal fir-rapport pereżempju dawk il-kwistjonijiet marbuta mal-testijiet ġenetiċi dan huwa punt importanti immens studji kliniċi u testijiet kliniċi marbuta mal-IVD. Importanti li jkunu ta' priorità hawnhekk. Din għandha dawn għandhom ikunu parti mir-rapport parti sostanzjala, sostanzjali u aħna ser kun qegħdin nivutaw dwarhom illum wara nofsinhar. Il-fatt illi dan ir-regolament ma jkoprix l-apparat illi jintuża in-house jew il-testing in-house u il-testing fil-laboratori din din hija kwistjoni sensittiva għalija. Iżda ovvjament irridu noqogħdu b'sabajnej kif intqal illi dawn ma jinvolvux xi tip ta' transazzjonijiet kommerċjali. Dan spiss jiġri fil-testijiet ġenetiċi għal mart rari ikun hemm laboratorji eċċellenti marbuta ma' ċentri tas-saħħa iżda dawn ma jitpoġġewx ma jitqedux fis-suq imma jiġu użati biss fil-post in-house. Ħafna mill-emendi li jiena fassalt u l-grupp tiegħi wkoll fassal jinkludu l-idea li nippruvaw niċċaraw uħud mid-definizzjonijiet mod partikolari dawk marbuta mal-sensittività u l-validità klinika u l-autorità klinika. Jiena ma naħsibx illi dawn id-definizzjonijiet kienu biżejjed ċari fil-proposta inizjali. Fl-istess waqt, klassi ċe, klassi għandha tiġi konsidrata bħala klassi ta' riskju oli, aħna wkoll favur illi kunem autorizzazzjoni qabel ma l-prodotti jitqiegħed fis-suq. L-istess kif japplika fir rigward tal-apparat mediku. Ma narax għalfejn għandna naqbdu triq differenti hawnhekk f'dan il-każ. Irridu naħdmu b'mod parallel. Jiena naf illi huwa differenti illi wieħed jagħmel l-impjant ta' tamir mediku f'ġisena huwa differenti minn diagnosi in vitro, imma diagnosi wkoll jista' jkollha effett devastanti fuq is-saħħa tal-pazjent fuq saħħa ta' dak li jkun. Għaldaqstant irridu niżguraw illi ikun hemm garanzija f'rigward tal-kwalità ta' dan eh, l-apparat. U din tkun garanzija illi ma tagħmilx ilma tkun b'saħħitha Għanna triq twila u d qudiemna. Iżda kif qedtilkom ser ikunem ħafna punti illi eh, ser ikunu marbuta ma' zewġ dosjers qed nikkonsidraw illum, grazzi. Grazzi għad fadal li zewġ żewġ kelliema li xtiju jitkellmu Sinjora Rosba u s Sinjora McGuinness. Għatajm xaħat xi ħadd li jixtieq jitkellem, forsi jina n-semmikom, Mela, nibdew bana Rosba. Tak for mand, der skal nok prøve på ikke at blive alt for teknisk og være kortfattet. Taf Grazzi, President. Għan prova ma. Kux daqsek teknika, ma nżof il-qosor, grazie Peter Liza, għal-rapport eccellenti. Anke ta' dagma kien rapport eccellenti, jena naqbel ma l-onorevoli Hogan, illi aħna ma rridux namlu testi ġenetiċi fuq nafusna, jew inkella namlu xi testijiet ta' dan it-tip meta aħna maħniex esperti. U għawis faċli li wieħed jikseb prodotti ta' testing dubjużi mill-internet, mill nadi kollha tad-dinja jiena jipproponejt emenda 144 li jiena ko salta iżda għandi problema bir-raba parti tal-emenda 144 ma nafx loq nixxi lakuna unek xi tip ta' lakuna jew inkella kif nistaw nizguraw illi aħna inneħuwa din il-lakuna jekk ħloqnija. Qed naħseb dwar ommijiet illi għadhom taħt leta għandhom 14, 15 jew 16 sena jekk huma jirċievu jkollhom xi testijiet ġenetiċi min ser jiddeċiedi huma ser jiddeċiedu jew il-ġenituri tagħhom. Hemm xi lakuna hemmhekk jew inkella forsi mhux qed nifhem sew l-affarijiet Grazzi. Sira McGuinness. Grazzi, President. Jina nishtiq nitkellem dwar l-istess emenda wieħed erba erba u nappoġġa l-intenzjoni li hemm waraja. Għaliex jina naħseb li testing ġenetiku u l-kapaċità illi jagħti ċertu riżultat li l-persuni għandna nikkontrollawha irridu naraw li kunem bizzet informazzjoni, il-konsulenza ġenetika hija importanti, manka l-kwistjoni tal-minorenni, tan nies taħt l-età, sinjora Rosbach għajmet punt partikolari illi forsi irridu naħsbu naqriktar dwaru. Ma narajiex pala lakuna, ma iktar sfida ta' kif għanna nindirizzaw din il-kwistjoni, iżda fejn huma involuti il-persuni taħt l-età irridu il noqogħdu b'sebajnejn dwar it-testing ġenetiku l-aktar jekk dan jiskopri xi problemi illi għalihom m'għandniex soluzzjoni. Il-koll għandna sfida eh, meta nindirizzaw l-kapaċità ta' teknoloġija illi tbassar kwistjonijiet ta' saħħa u din l-emenda wieħed erba' erba' jenfasla mod tajjeb ħafna sabiex tindirizza il-kwistjoni anke jekk hemm il-kummenti tal-Sinjora Rosbach dwar l-ommijiet li eh, kollhom it-tfal, ikunu qegħdin jistennew li kollhom it-tfal. L-aħħar paragrafu tal-emenda huwa ta' ċertu sinifikat aħna qegħdin nagħtu lill istati membri li jixtiequ li jmorru li lin minn din id dispożizzjoni qegħdin nagħtuhom il-possibilità li jagħmlu hekk u jiena naħseb li din hija ċaġa tassew importanti. Dan bidix kommissjoni. Rizza ħafna sa nixtieq nisidel il-Kummissjoni sabiex jitkellmu Grazie, President, grazie lill-onorevoli membri għal dan id-dibattitu li minnu edin nitalmu ħafna, edin naraw xem wara l-emendi li ġew proposti u edin jgħajna sabiex flimkien ma' Parlament Ewropew nikkonkludu dan l-eżerċizzju dwar l-autorizzazzjoni qabel mal-prodotti pal fisuq diġà diskutejna l-pożizzjoni tagħna, pożizzjoni tal-Kummissjoni anke Fir-rigward tar-rapport preċedenti mhux se nerġa' ntenni l-pożizzjoni tal-Kummissjoni jiena aħna qegħdin nifmu illi element importanti immens huwa l-kwistjoni ta' testijiet tal-IVD u l-informazzjoni li hemm dwarhom il-fatt illi l-użu tal-IVD għal testijiet prospettivi jista' jiġi użat għabbażi tal-informazzjoni li tingħata lil pazjent sabiex il-pazjent ikun jista' jagħmel għażla marfa Din dinja kwistjoni li marbuta ma' sigurtà, kwistjonijiet etiċi, u aħna lesti li nikkonsidraw minn ġdid kif nistgħu nirfinaw xi ftit din il-kwistjoni għaliex qegħdin nifmu li hija importanti. Aħna qegħdin naraw illi mhux biss irdu niżguraw is-sigurtà tal-prodott imma wkoll il-kuntest illi fih dan il-prodott jiġi użat. Bekkina jiena lesta illi ngħid fi diskussjonijiet tekniċi marbuta ma' dan il-fatt Imbagħad hemm kwistjonijiet oħra illi huma aktar komplikati minn perspettiva legali il-punt tatlu għal dawn l-emendi per eżempju dwar id-deċiżjoni illi ikun hemm bżonn ta' riċetta għall-użu ta' ċertu tip ta' kategoriji ta' apparat din hija kwistjoni komplikata minħabba il-prinċipju ta' sussidjarjetà u ċertu kwistjonijiet li għandhom ċertu stati membri u għalhekk l-affarijiet huma aktar komplikati hawnhekk u aktar diffiċli li nsibu soluzzjoni qegħdin naraw il-benefiċċju ta' ċertu soluzzjonijiet li semmew l-onorevoli membri pereżempju. Kif nistgħu ntejbu l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-studji ta' prestazzjonijiet kliniċi u fl-istess waqt inżommu l-bilanċ meħtieġ dan minnu jistgħu jibbenefikaw ħafna proposti l-involviment tal-MDCG u l-partijiet interessati, il-dispozizjonijiet dwar il-miżati paragonabli, il-paragonabilità tal-tamir ta' użu ta' darba. U nittamaw illi wkoll nkunu nistgħu naħdmu dwar il-kwistjoni tal-etika, rridu nallinejgħu ukoll mal-proposta tal-testijiet kliniċi u aħna nixtiequ li nimxu fid-direzzjoni illi jatuna l-emendi aħna lest li nkomplu naħdmu tfit magħkom sabiex insibu l-akbar bil possibbli fid-dawl tal-votazzjoni. Vielen Dank an die Kommission und jetzt hat ab. Grazie ħafna l-Kommissjoni, issa sabiex nikkonkludu għandna l-Peter Lise sabiex nikkonkludu. Grazie ħafna, Signor President, grazie ħafna l-kollegi wkoll ta' daw il-kommenti sa' fuq il-testijiet jena nishtiq illi nejdilkom x'naħseb jiena. Naħseb li dagmar marrut parent għamlet għamlet ċara li hemm differenzi jekk wieħed ikollu ċertu suspetti, per esempio fuq prodott medicinali, wieħed imur jista' jmur jiċċekkja fil-farmaċiji jekk verament hemmx suspett bad jekk wieħed ikun tabib, naturalment aħna nistgħu naraw li jkollna wkoll ċertu differenzi oħrajn u importanti li jkollna testijiet stretti u standard għal kulħadd. Huwa diffiċli li meta wieħed aħna ikunna testijiet fuq il-pazjent stess rridu naraw il kontraw li daw testijiet verament jaħdmu tajjeb. Issa fl-istess ħin jiena ma nixtieqx illi nevita da, li dan isir sew il ta' fi irid dejjem ikun preżenti anke f'każ testi ta' djonisi bħal dawk ta' DNA u anke dwar il-kategorija B hemm min qed jisġirxi dan ħajkun hawnhekk u eh, sal-Kummissjoni da sejt li jista' jkun xi problemi ħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà rridu naraw eżattament jekk dan huwiex tassib politiku jew tassib dwar il-kura tas-saħħa jekk dan huwa tassib dwar ehm, u għet s-saxħa jina nasib li jem ċertu stati membri li għandhom ċertu problemi u naħsbu illi per eżempju fil-kas ta' testijiet eh, l ċavina tu kas jista jkun illi minnaj ma jkunu informat il-pazjenti jisiru l dan il-test, bata rridu naraw eżattament il-prinċipju ta' sussidjarjetà jekk hux qed ikun irrispettat, però apparti minn hekk aħna naħsbu li dawn huma affarijiet diffiċli ħafna fejn il-111 u oħrajn naħseb illi eh, nixtiequ verament aħna niddiskutuhom l-emenda 111 u emendi oħrajn nixtiequ għom sewa mal-Kunsill issa. Veru li eh, dak li ntqal naħseb jina li m'hemmx problema bit-trasparenza din hija xi ħaġa li mhijiex veru. Jiena bħala tabib esperjenzajt jina stess il-problema prodott medicinali partikolari kien hemm dan il-prodott li kien painkiller li eh, intqal li m'hemm lebda eh, problemi jew effetti oħra ħżiena minn din il-mediċina mbagħad kellha tkun irtirata din il-mediċina minħabba li fil-verità kellha effetti negattivi fuq il-bniedem, ġifieri hemm bżonn li jkollna proċeduri iktar stretti u fl-istess jkollna trasparenza. U jiena naħseb ukoll li dan ir-rapport E, fuq il tessiet e, klinċi u anka dan l-apparent mediku ta' diagnosi jina naħseb li dina hija xi ħaġa li ma nix niġġieldu wis fuqha hemm bżonn li jkollna sistema tajba taħruġ ta' permessi u dan ir-rapport għandu jkunu pubblikat. Iżda jiena naħseb li fil-femma tiegħi wkoll diġà għandna problema bil-fatt jekk l-informazzjoni jistgħu xi fuq għal pazjenti unka bis ta' xor xogħol professjonali ġifieri. Ġifieri aħna rridu naraw illi dawn il- fil-fatt kumpaniji żgħar ta' daqs medji jista' jkun illi għandhom sistemi differenti sabiex jieħdu il-permess. Jien naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rridu dejjem inqisu differenti per ġifiri l-kumpaniji kbar u dawk eh, iż-żar rridu namlu distinzjoni aħna u jiena favur trasparenza iżda trasparenza sħiħa naħseb li din tista' tidħol ukoll fil-limitazzjonijiet jiena naħseb ukoll li dak li għandu xaqsam l-emendi Nixtri nirringrazzja ħafna lill kollegi tal-appoġġ kbir li tawni naħseb illi l każ illi il-Sinjora Rosbat kelmet fuq u naħseb li fil-fatt dan huwa punt li dwaru għandna jkollna daqsxejn iktar flessibilità minħabba li persuna minuri li rridu jissapportu wkoll il-konsegwenzi ta' dan it-test huma jridu jiddeċidu jekk it-test jagħmlux jew le għandu jkollu wkoll parir li jena iżda izda fil-sessima ma nasibx li għandna nidħlu wisq fil leġizlazzjoni nazjonali minħabba li hemm bosta liġijiet nazzjonali dwar kif wieħed jista' Ehm, jħossib kwistjoni pal dan jien ma nixtiex l-istati membri eh, l xi ħaġa li huma fil-prattika mhumiex qegħdin eh, jimplementaw. Ġifieri jiena naħseb illi kulħadd għandu dritt li jiddeċidi jekk għandu xi jkun informat jew le. U jina nappoġġaw kol dak li intqal mis sinjura McGuinness dwar l-emenda 144 ġifir il-punt numru 7 dan huwa punt li dejjem irridu nikkomunikaw dwaru m'għandux ikun hemm armonizzazzjoni sieħa iżda għandu jkun hemm dawn l-istandards minimi li l-bażi tagħhom mbagħad l-istati membri jkun jistgħu jsibu orjentazzjoni u jfasslu l-liġijiet tagħhom skontom. Apparti minn hekk kellna wkoll emenda eh, minnaħa naħa sinjura Vice Garba dan huwa suġġett li naraħ mod pożittiv, però naħseb li hemm bżonn li e, inħallu dan il-punt ukoll f'din l-istati membri forsi dan nistgħu niċċaraw premessa premessa. Issa fl-aħħar ħaġa fuq il-proċedura jien naħseb il-proċedura m'għandniex inġebdu għawn tawlu għażejjed, iżda fl-istessin naħseb li dan huwa suġġett sensittiv ħafna u mal-istati mal-shadow rapporteurs aħna diġà għedna li wara li ħajkun hemm il-votazzjoni fil-kumitat aħna nippruvaw naraw li jkun hemm votazzjoni fil-plenarja wkoll u rridu naraw ukoll li jkollna biżejjed ħin sabiex niddiskutu sewwa mal-kunsill ġifieri il- votazzjoni fil-Kumitat ta' Ambjent ma nafx eżatt kif nistgħu nagħmluha. L-ewwel jew nkella nagħmlu votazzjoni tal-ewwel qari mbagħad naraw nkomplu niffinalizzaw ir-rapport permezz ta' elementi oħrajn iżda jiena naħseb li hemm bżonn li aħna ndaħlu ċertu titjib għanna mandat ta' negozjat għawja ħafna u naħseb li matul presidenza tal litwania ħna nkunu nistaw nikkonkludu fuq dan is-suġġett nittamaw. Nixtieq illi fil-fata u hekk aħna nkunu nistaw jkollna bażi ħafna iktar wiesa għal negozjati, però ma nix nġabdu iżejjed dan il-proċess ta' negozjati. Grazzi ħafna għal Peter Lise, bekk aħna temmejna d-dibattitu tagħna u l-votazzjoni kif ukoll fuq il-votazzjoni tal-Rod Berens ħajkun tassir fl-10 ta' Lulju. Umbat fil-plenarja naħseb illi ħajkonna il nresqu dan il-rapport tal-votazzjoni fil-plenarja ta' Settembru. Tajab, ma nista' nista' għaddu għal-punt li jmiss dan huwa rapport ġenerali dwar ir-reach u revizjon ta' ċertu elementi tal-reach. Jett u ukoll is-Sur Namfeld, il-Kummissjon diġà u rrappreżentata hekk. Nixtieq u ukoll il-kollega eh, Vilmot. Qed nara li hawnhekk għandna l-istess isem ukoll naħseb illi fil-fatt eh, għedin naraw li tal-Komissjoni jihdu postom u għahna din u li jiġi maħna d-direttur, għetzi. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerda. Tajab, mela nilqaw koll is Sir Dansand illi huwa eh, id-direttur tal-Aġenzija tal-Kimika Ewropea li hija stabiliti f'Helsinki. naħseb nistgħu nibdew mill-ewwel u nisimgħu l-presentazzjoni l-ewwel min-naħa tal-Kummissjoni. Mbagħad aħna nkunu nistgħu Eh, niddiskutu daqsxejn imbagħad aħna jkun rappreżentazzjoni mingħata s-Sur Danzent, Un aħna fil-fatt ikun rappreżentant tal-Parlament Ewropew għandna il-kolleg l-Onorevoli Massur. Ma nafx hekk ix dawek iva. Għawek, qed nieħu gost li qed narak hawnhekk, aħna nafuk sewwa fil-Kumitat tal-Ambjent. U il ir-rappreżentanta wkoll fil-fleka u jiena issa nixtieq illi nitlob lid-Direttur Ġenerali tal-Direttur Ġenerali tal-Ambjent sabiex jagħtina preżentazzjoni kjoġbu. Iva President, forsi nibda billi natikom xiftit il-kontest qabel ma nidħol fid-dettalji ta' reviżjoni Reach. Ġifiri, il-Kummissjoni resqet proposti l-Parlament u l-Istati membri għal seba program ta' azzjoni ambientali sabiex twitti triq għal ambjent mhux tossiku, ovvjament riċ ja parti essenzjali minn dan u aħna wkoll sħaqna dwar il-ħtieġa f'dan il-kuntest illi nieħdu azzjoni ulterjuri dwar it-taħlitiet ta' kimiki interferenti endokrinali u kimika fil-prodotti u bekk lan ġenerali ta' riċ u għalli tiżgura protezzjoni għolja tas saħħa tal-bniedem u l-ambjent u apparti essenzjali minn din it-triq li qegħdin nipproponu lejn ambjent mhux tossiku u r-reviżjoni ta' riċ hija l-okkażjoni li aħna niddiskutu dan hawnhekk f'dan il-kumitat u din okkazjoni okkażjoni tassew fuqta il-punti vista tagħna, il-konklużjoni tagħna hi li rridx qed taħdem. Et tikseb rizultati fuq l-anijiet illi aħna xtaqna niksbu. Iżda għatfadli l-aktar x'tikseb u bekk aħna qegħdin nipproponu xi jibiet f'arranġamenti prattiċi imma bażikament nistgħu ngħidu illi iva qed taħdem u dinja l-konklużjoni ta' revizjoni. Aħna trattajna l-kwistjoni biex naraw kemm xi distakki jew kella xi xogħol doppju fil-qafas legali marbuta e, marbut mal-kimiki aħna ma identifikajniex illi kien hemm dawn id divergenzi imma importanti illi natu lil persuni u lin negozji l-affidabilità u s-sigurtà ta' ambjent regolatorju stabli u bekk maħniex niproponu illi namlu xi emendi għad dispożizzjonijiet ewlenin ta' regolament riċ. Iżda kifet ħassejna li kien hemm iva lok għal titjib u forsi nista' nisħaq dwar tlet punti l-ewwel net ir-reġistrazzjoni u l-iskadenza ta' reġistrazzjoni fl-2010 u f'termini ġenerali rajna li din kienet ta' suċċess l-industrija żammet ma' l-iskadenza anke meta rajna numri ta' dossiers li ġew mresqa iżda nemnu illi hemm xi titjib illi rridu nagħmlu fil-kwalità ta' dossiers illi jiġu preżentati mill-naħa tal-industrija u leka irrapportat bosta każijiet illi mhumiex ta' sħiħa mar-regolament għal daqstant aħna nemnu illi nistgħu nagħmlu xi passi nieħdu xi passi prattiċi sabiex nindirizzaw il-kwistjoni tal-kwalità. Dan l-aktar fil-rigward ta' l-identifikazzjoni aktar preċiża ta' sustanzi illi ġew trattati u hemm bżonn ta' analiżi xjentifika aħjar. Hemm kwistjonijiet oħra marbuta ma' numru ta' sustanzi illi jiġu prezentati bħala intermedji u jekk ta' bilħaqu miex intermedji. Fil-jiem illi ġejjin Edin naraw illi se nkunu edin nindirizzaw l-iskadenza ta' reġistrazzjoni l-ġdida fl-ħar ta' dan ix-xar jina qed naħdem ma' l-ECHA sabiex intejjeb il-kwistjoni tal-identifikazzjoni preċiża tas sustanzi Jittini qasam fejn nistgħu nagħmlu xi titjib. Is-sustanzi ta' tħassib kbir u il-proċedura ta' awtorizzazzjoni. Il-punt hawnhekk huwa li nippruvaw nixprunaw l-innovazzjoni sabiex eh, nisostitwixxu il sustanzi b'sustanzi aktar siguri u hemm xi iva illi il-lista tal-kandidati qed twassal għal azzjoni bikrija sabiex ċertu kimiki nissostituhom u kien hemm eh, talbiet minn utenti f'dan l-ambitu għal alternattivi aktar siguri bekk hemm evidenza inizjali illi torina li qed isir xi progress. Għanna 138 il-sustanza ta' tħassib kbir fil-lista ta' kandidati u 22 fil-lista ta' autorizzazzjoni. Il-lista ta' membri l komissjoni u li CHA e din jaħdmu 8 fit sabiex dan niżviluppawh u l-kollega Vilmor ser eh, jisħaq dwar il-proposti li aħna minna fl-roadmap sabiex niksbu aktar progress dwar dan il-punt sa' sena 2020 it-tilet qasam għal titjib. Tilet qasam huwa marbut mal-kwistjoni ta' jekk aħna u x'qed jirnexxinna inneħħu ix-xkiel fis-suq waħdini. Dan kienu qed mill-għanijiet ta' regolament triċ u iva hemm xi evidenza hemm xi ħiel illi l-istati membri qegħdin jiġu mnafra milli jieħdu ċertu miżuri nazzjonali meta qabel ma l-miżuri li kienu jieħdu qabel ir-regolament triċ rajna li kien hemm xi progress u rajna kol xi riżultati aħna konxi tal-fatt illi Hemm il-kwistjoni tal-effettività f'termini ta' spejjeż ta' dispożizzjonijiet riċ b'mod partikolari fuq l-SMEs u l-utenti f'dan l-ambitu. Aħna nemnu illi aħna nistgħu naħdmu mill-qrib mal-Aġenzija, mal-Istati Membri sabiex nippruvaw inrawmu ċertu kuxjenza fost l-SMEs u l-utenti f'dan l-ambitu u jkun arranġamenti aħjar taqsim tal-ispejjeż Għandastant, aħna ser norganizzaw workshop fuq ir-reviżjoni Reach fi Brussel fis-27 ta' Ġunju. Għallina huwa importanti immens illi konna sem sħiħ tal-partijiet kollha interessati sabiex nippruvaw intejbu l-mod ta' kif Reach qed taħdem. Il-punt ewlieni tal-workshop ser ikun dwar il-kwalità ta' dossiers ta' reġistrazzjoni l-sfidi speċifiċi li qegħdin jiffaċċjaw il-kumpaniji żgħar u ta' daqs eh, medju u koll ir-rwol tal-utenti f'dan l-ambitu. Dak kollu li kelli xi ngħid President dwar reviżjoni riċi sal-kollega tiegħi ser jitkellem dwar l-affarijiet l-oħra. Grazzi, is-Sur Vilmur. Grazzi, tassew. Jina nishtiq nirringrazzja l komitat għall-opportunità li qed titini sabiex nitkellem dwar ir-reviżjoni Reach u wkoll eh, nitlob skuża fisem il-Deputat Ġenerali għaliex kellu jieħu post il-Viċi President Tajani fi żmien qasir. Sabiex nibda nixtieq intenni dak li qal għanan illi il-Reach qed taħdem. Ir-rakkomandazzjonijiet qegħdin juru ċertu effetti pożittivi għal protezzjoni tal- saħħa tal-ambjent u kol kompetitività u innovazzjoni. Issa nixtieq nidħol faktar dettal dwar l-analiżi tagħna l-iktar fi rigward ta' tħassib tal-SMEs. Ir-reviżjoni tisħaq illi l-SMEs huma mħasba bl-implementazzjoni ta' reach u ovvjament huma diġà tlaqtu minħabba qegħdin jintlaqtu minħabba l-kuntest ekonomiku attwali u mhix ta' sorpriża li huma aktar vulnerabbli meta mqabla mal-kumpaniji l-kbar u aktar diffiċli għalihom illi jitalmu kif għandhom jindirissaw riċ u kif jassorbu l-ispejjeż marbuta mal-konformità ma' riċ Aħna ndunajna li ħafna kumpaniji mhumiex konxi dwar ir-rwol li huma għandhom taħt riċ u e, t-mirijiet u xiridu jagħmlu. Apparti e, tħassib tagħna wara r-riżultat tal-laqwa 10 li għamlet il- l-istħarriġ tal-aqwa xra jammet il-Kummissjoni fejn rajna li l-SMIs huma dawk li l-aktar eh, huma imħasba minħabba l-eżizzazzjoni riċ. U aħna weġibna l-dan fir-rapport ta' reviżjoni tagħna minna ċertu rakkomandazzjoni speċifiċi sabiex iva nindirizzaw l SMIs bħala segwitu aħna se nkun qegħdin naħdmu sabiex intejbu l-tarif li aħna nagħtuhom dwar x'suppost jagħmlu taħt riċ sabiex nappoġġawhom ħalli huma jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti u ngħinuhom jissodisfaw id dmirijiet tagħhom. Aħna diġa għamilna l-ewwel pass. Ġifieri naqqasna aktar il-miżati li jridu jħallsu l sms lill-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki. Il-miżati jistgħu ikunu sa 95% għal mikrointraprizi u dawn il-kumpanija qed iħallsu l miżati llum għaliex għandhom skadenza għal reġistrazzjoni fl-aħħar ta' din il-ġimgħa u għalhekk aħna provajna ntaffu xi ftit il-pis għall-inqas minnaħa tal-miżati tal-fis. Iżda hemm ħafna affarijiet li aħna rridu nagħmlu għal SMEs irdu ntejbu id-dokumenti attwali ta' gwida l smis irridu nagħmluhom eh, aktar faċli li jifmuhom l-SMEs, nifukhom aktar fuq l-utenti wkoll nisħu dwar ċertu aspetti sabiex l-SMEs ikunu jistaw jikkampaw mal-iskambju ta' sustanzi siguri taħtriċ aktar informazzjoni dwar id-dritti tal-proprjetà intellettwali aktar tarif ukoll dwar kif nistgħu eh, jistgħu jikkomunikaw dwar is-sistema ta' użu u deskrizzjoni tal-użu. Jekk dan nagħmlu nistgħu nintegraw riċ aħjar fir-riċerka u l-iżvilupp u fil-proċessi ta' integrazzjoni u nistgħu ngħinu sabiex inrawmu aktar kuxjenza fost in-networks bħal l-Enterprise Europe u kol il-helpdesk nazzjonali li għandhom l-istati membri kollha fir-rigward ta' riċ. Issa, fil-kuntest ta' revizjoni, imma nixtieq nitkellem fil-qosor ukoll dwar eka li CHA. Aħna konkludejna illi li CHA għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali nixtieq nisħaq dwar rwol ċentrali li għandha l-eka fl-amministrar tekniku ta' reach, ir-rwol fl-evalwazzjoni ta' dossiers huwa kruċjali sabiex ittejjeb il-kwalità tal-dossiers u tippromovi l-użu sigur tal-kimiki Jina żgur illi l-Aġenzija ser tkompli miex f'din id-direzzjoni u jina fiduċjus illi ser ittejjeb l-attivitajiet tagħha sabiex billi tiffoka fuq effiċenza akbar u kol komunikazzjoni aħjar mal istati membri. Komissjoni, il-partijiet interessati, issa nixtieq ngħid kentejn dwar ir-roadmap ir-roadmap għall identifikazzjoni ta' sustanzi ta' tassib kbir. Diġà fl-2010 l-Viċi President Tajani u l-Kummissarju Potoċnik impenjaw ruhom sabiex itejbu il-ħeffa tal-lista tal-kandidati u kellna l-lan li konna 136 dan l-an ksibniħ għaliex għandna 138 il-sustanza u għandna xroħra li huma pjanati. Dan kien sforz konġunt bejn l-Istati membri l-Komissjoni uleka. Issa l-mira tagħna hija illi l-SVHCs rinomati kollha jidħlu fil-lista sa sena 2020. Aħna fl-imkien ma' l-Eka l-Istati membri żviluppajna din il-roadmap tal-SVHCs u diġa prezentajnijom fil-Kunsili tal-Kompetitività u tal-Ambjent ċevejna appoċ tajjeb dwar l-anijiet u l-miri tar-roadmap, iżda issa irridu nwettqu fil-prattika l-affarijiet l-ewwel net irridu naraw x'huma s-sustanzi mhux taqsek magħrufa, mhux taqsek regolamentati dawn jaqgħu fi tliet gruppi, is-CMRs, il-sostanzi karsinogenik fost l-oħrajn, ukoll is-sustanzi tossiċi, il-PBTs, u dawk li huma persistenti immens il-PCBBs, it-tielet grupp Imbagħad għandna il-grupp ta' sustanzi ta' tħassib ekwivalenti li jinkludi interferenti endokrinali, sustanzi ta' respiratori fos l-oħrajn. Dawn is-sustanzi l VHCs huma l-aktar li ħasbuna minħabba l-effetti serju riversibli li se jkunu fuq saħat tal-bniedem. Aħna se nkunu qed nużaw l-informazzjoni kollha li għandna u kol dwar l-użu taħħom sabiex niddefinixxu il-natura tagħhom taħt il Ir-roadmap tistabilixxi l-pjanar għal ħidma tal-Komissjoni ek u l-Istati membri sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw dawn is-sustanzi kollha sal-2020 l-ewwel pass b'din l-implementazzjoni kien dak ta' workshop mhux roadmap, jiena xi ftit ifissat bil roadmap Workshop li sar da' s-ġimatilu U kol f'dan il-workshop ser nkunu edin nitkellmu dwar il-passi li jmiss, il-ħidma issa bdiet, għabdiet ġmiela, u aħna ser nżommu dan, dan ir-ritmu. Għanna f'maħna li nżommu ma dan ir-ritmu. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nibdew bil nisimgħu il-koordinaturi u nibdew bis-sur Saber għall-IPP. Nibdew b'Riċard ġifieri. Grazzi ħafna sur President, jiena nishtiqlu, għanet ħafna l-Kummissjoni tal-ispiegazzjoni tkolla li tawna naħseb illi b'dak li għandu x'jaqsam riċ aħna nixxina nimplementaw leġiżlazzjoni illi ilna ħafna. Eh, niddiskutuhom naħseb li hija xi ħaġa importanti li aħna implementajna fuq livell dinji u rridu naraw li din taħdem tajjeb irrid issa fis nafu li hemm ċertu djufijiet, ċertu affarijiet negattivi u fl-istess ħin jiena naħseb li nirċievi ħafna elementi mill-bosta eh, organizzazzjoni differenti li jilmentaw kontra l-kwalità tal-informazzjoni. U aħna nafu kol illi F'dak li ndu xaqsam irriċ hemm ċertu affarijiet li m'hemmx informazzjoni tajba bejn uh, dwarhom u ma nistgħu nagħmlu xejn għalissa. Issa minnaħa aħna naħsbu li nistgħu nirreferu għal fatt li kumpanizar żgħar u ta' daqs medju minnaħa tal-industrija verament qed ikollhom peace amministrattiv qawwi ħafna bilħabba ir-riċ u aħna nafu illi din hija problema li jom aħna wkoll smajna fl-istqarrija illi intom tixtiequ tqisu wkoll tiġi tal-kumpaniji ta' daqs medju ħalli intejbu situazzjoni tagħhom iżda jekk kanħarsu lejn jilla tal-ispejjeż ukoll aħna nistgħu nistabilixu l-fatt illi anka f'dak li għandu xjasam il-data tas sena 2018 ħana suppost ħajkonna xi 1.5 biljun euro u fis-sena 10 suppost kellna diġà 1.3 biljun euro. Dan huwa strument li eh, qed jisminna ħafna flus iktar milli ħsibna. Issa t-tieni punt ta' kritika naħsbu li l-kumpaniji żgħar daqs medju ħafna drabi kollhom problema jekk aħna nkun nistgħu nistabilixu dan kollu, jekk aħna naslu sabiex inqasmu dan kollu, aħna nafu illi il-kumpanija ta' medju m'għandhomx biss Eh, fokus wieħed u naħseb illi din tista' twassal għall problemi u s-sistema qiegħda tqumilhom ħafna flus kumpaniji żgħar daqs medju. Aħna nafu li kan ħanna qassu il-miżat din hija xi ħaġa li tista' tkun problematika, però fl-istess ħin il-forma tal-sigurtà din tista' tkun xi ħaġa illi aħna għandna noffru wkoll l-kumpani ta' medju. Aħna rridu naraw kif nistgħu aħna nagħmlu sistema li tkun iktar tajba l-kumpani żar ta' medju. Aħna mhux qed nitkellmu fuq il-fatt li rridu naqsu l-standards, anzi illi rridu kona dawn l-standards iżda dawn rridu kunu tajbin sabiex tipplementan fil-prattika issa sabiex aħna ndaħlu l-kumpani żar ta' medju f'dan is-sistema kollha kemm fuq li din hija sfida lina l-koll. Pero fl-istessin naħseb li l-kumpanija daqs medju għandhom il-problema li mux li għandu problema bil parteċipazzjoni u kol imżon li konnektar workshops, imżon li naraw kif table koordinazzjoni għalli bekk aħna nkun nistgħu ninvolvu kol organizzazzjoni differenti u naraw kif aħna nistaw naddu għal dan jena nasab illi din hija sfida importanti ħafna u edha turi wkoll is-sistema ekonomika tal-Ewropa. Tal Jiena naħseb ukoll li nafu li hemm ċertu problemi wkoll anka b'dawn l-istrumenti l-oħrajn kollha illi għanna f'dan l-qasam għanna regolamenti ta' efka u għanna u kol dak li huwa kopert mir-riċ. Aħna għanna u kol problemi f'dak li għandu xjasam il-problema tal-iskart ġiviri li din edha tamel l-affarijiet ħafna iktar diffiċli, rridu naraw eżattament illi eh, għan eh, ċertu standards nazjonali u kol dak illi per eżempju huwa mitqis bħala skart fil-Ġermanja mhuwiex mitqis bħala skart pajjiż ieħor. Jiena fil-li l-istituzzjoni hija pjuttost komplessa waħna rridu naraw illi jekk aħna ma jkollniex problemi f'dan il-kuntest aħna rridu nistabilixxu wkoll post fi wieħed ikun jista' jressaq l-elementi ħalli jekk ikun hemm xi ilment jew xi problemi konkreti aħna nkun nistgħu nippruvaw insolvuhom jekk din tkunx eh, problema pereżempju fil-katina ta' tqassim jew nkella. Foħrajn naħseb li dawn huma affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw anke fil-kuntest tal-efka. Grazzi ħafna sas-Senjura McKevin. Grazzi ħafna l-President, eh, grazzi ħafna l-Kommissjoni u koll informazzjoni li tawna iva nasab li il-workshops hija xi ħaġa importanti aħna e, fil-fatina kont minna minnaħa tal-NGOs u kumpaniji oħrajn li tkellmu fuq dawn id-dossiers li din kienet daqsxejn ta' problema. Il-kwistjoni tal-SMEs hija problema wkoll U jiena naf li ħafna minn dawn nistgħu nindirizzawhom, nistgħu nindirizzaw lill kumpaniji permezz tagħhom. Standi xi ftit mistoqsijiet iktar dettaljati forsi nista' ndirizzhom is-Sur Downsend. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq s sistema tal smi kif ukoll is-sistemi ta' kumpaniji reġistrati, aħna nafu li kien hemm min reġistra biżbal. Darba minħabba li kienu kellhom parir mill-advisory unit bħala kumpanija żgħira li kellhom reġistraw, iżda fl-istessin kienu kumpanija huma daqsxejn ikbar, ġifieri din ħolqod daqsxejn ta' konfużjoni dwar ma ta' kif huma għandhom reġistraw. U aħna għanna s-sistema u koll tal-verifika tal smis ġifiri li aħna rridu niverifikaw li l kumpaniji reġistraw tajjeb u jekk aħna naraw li l kumpaniji ma reġistrawx tajjeb, inti tista toffri tħallas id-differenza. Issa jekk inti jgħat toponjom għal um, mizata amministrativa. Jena fil li din il-mizata fil-fat naqasnija bin-nofs minn fralilaw li law vera li naqasna ftit il-flus. Iżda jekk il-kumpanija kella tħallas il- dawn mizzati bisħieħ. U ma mandom xie xie deroga jew xie eżenzjoni jina eh, sibt situazzjoni diffiċli u eh, per eżempju eh, kont ma kont naqbad nejdilom li jekk per eżempju ġivew li traffi frar u kien ħajħalsu n-nofs Issa dwar performance aħna nafu li kien hemm min rid jissellef flus mill-bank sabiex iħallsu l-ispejjeż ta' reġistrazzjoni minħabba li huma tawhom pariri ħżiena l-accountants tagħhom stess, ġifieri huma ħadu jisselfu l-flus mill-bank u qed inħallsu l-interessi fuqhom, ġifieri aħna rridu naraw kif nistgħu naraw li ħlas isir pereżempju bin-nifs anke fuq l-ispejjeż jew miżat jiena naħseb li sa sena 2018 aħna ħajkonna ħafna kumpaniji żgħar daqs medju li aħna nixtiequ naraw il-reġistrazzjoni ssir Iżda fl sessin jina għat nassumi li fil-workshop intom ħat istabilixu xi tip ta' mekanizmu ta' appoġġa għal kumpanijiet tal-istess medju. Xaħġa ħra, jina naħseb li din miex kwistjoni separata, issa fu fuq testijiet fuq l-annimali ħadd għadu ma semmih dan il-punt. Intom kelkom xi impatt li qegħdin tkejlu dak li għandu x'jaqsam l-effett fuq it-testijiet tal-annimali u mbagħad fuq il-kwistjoni ta' sostituzzjoni aħna rridu niskuraw l-anijiet tagħna. Però fl istessin aħna nafu li hemm ċertu elementi ta' sostituzzjoni, pereżempju jekk wieħed ikun ħajġbor din l-informazzjoni, aħna meta għandna nistennew iktar elementi ta' sostituzzjoni, hemm ċertu prodotti li jistgħu jitneħew mis-suq u prodotti oħrajn li fil-fatt jibqgħu fis-suq iżda ma nafux eżattament x'tip ta' kontroll din Grazzi ħafna Sinjura Mekka, Vinissanna l-Chris Davis. Grazzi ħafna, Sir President, jena naħseb li wieħed mis-suċċessi ta' riċ jista' jitkejjel bil-fatt illi ħafna minna ma tantx qed nirċievu ħafna korrispondenza minn Reach u jekk aħna niftakru l-lobbying illi aħna kellna fi smim ta' konna din infassu din is-sistema qabel ma daħlet fis-seħ naħseb illi nistgħu nassumu li s-sistema biex tajjeb ħafna Aħna nafu wkoll li kien hemm ċertu kwistjonijiet li diġà aħna smajna dwarhom, il-kumpaniji żgħar daqs medju, il-downstream jew upstream, ma nafx eżattament kif l-utenti ta' downstream iridu fil-fatt jirrispettaw ir-rekwiżiti. t-tassijiet fuq l-annimali nixtieq li nisħaq fuq dan il-punt. Iva xi ftit mill-lobbying li aħna nirċivu għalli l-leka mhix qiegħda tagħmel biżżejjed sabiex timplementa soluzzjonijiet tal leġizlazzjoni ħalli bekk aħna niskuraw illi l-izvilupp eh, tal-alternativi ta' testijiet fuq l-annimali edin jizviluppaw. Issa xi ħaġa oħra. t testijiet fuq l-annimali għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi. L-ewwel l-ewwel mistoqsija sabiex inkomplu dak li intqal minn li qed gost li dawn l-elementi ta' li huma ta' tħassib kbir qegħdin jkunu żviluppati jekk kif eh, diskrivulna, iżda l-NGO se din jidu nara, tlet restrizzjonijiet biss kienu introdotti, ma naħsibx illi hemm għalfejn li inti timpon restrizzjoni jekk qed tara illi hemm ħsieb li introduċi nintroduċu din eh, dawn restrizzjonijiet, però forsi koll wkoll tirrispondu għal dan l-akkuża illi eh, tlet restrizzjonijiet mhumiex bizzejiet minħabba it-ħassib dwar l-użu tal-kimika illi ħarġet mill-leġislazzjoni. U l-ħar punt minnħatija Iva veru illi għanna daw is-seminars li ħajkunu ehm, organizzati però il xogħol ta' kuljum mal-rappreżentanti tal-kumpanija tal-industrija dwar il-mod ta' kif qed jitħaddem reach. Jiena u dimi għandi ehm, lista ta' mistoqsijiet potenzjali jistgħu jisaqsuna u li aħna nistgħu nsaqsu lil nfusna iżda jiena naħseb li dawn huma mistoqsijiet li rridu nsaqsu lil nfusna jum ħalli bekk dawk il-kumpaniji li għadin jippruvaw jikoperaw magħna jistgħu jaraw eżattament kif aħna nistgħu nagħmlu l-affarijiet ħafna iktar faċli għall kumpaniji tagħna u għall kumpaniji qed nirrappreżentaw. U rridu naraw kif l-affarijiet nistgħu nagħmluhom aħjar, kif riċ jista' jkun iktar effettiv u jaħdem bin pejjeż għal kulħadd, ġifieri tista' tikkummenta eżattament fuq dan u illi meta kumpanija tersaq lejk b'mistoqsijiet inti tkun qiegħed twieġeb b'modi li jistaw jkunu ta' benefiċċju għal kumpaniji ringrazzjak. Grazzi ħafna, Chris Davis. Issa għanna s-sur Signora Hassi li ħat dinja il-punt ta' kuntat biex nejdu bek ma l-esperti. Jek joġbek, Signora Hassi? Grazzi ħafna u grazzi ħafna u koll l-kom tal-jatin tattendu dan il-komitat. Mela, mistoqsija għasija fuq dan il-timetable ġifiri illi il-sustanzi rilevanti u koll għandhom ikunu fuq l-lista sa' sen 2020 naħseb illi dan huwa perjodu li wan biet wis, ħat nimxu bil-mod wis il-leġislazzjoni kienet finalizzata fis-sena 2006 u aħna konna semmejna perjodu ta' 11 sena għal phasing in. U issa jider illi intom għedin tippjanaw li kolkom periodu ta' 14 is-sena qabel ma sustanzi rilevanti kollha jinsabu fuq il-lista tal-kandidati dawn eh, sustanzi li jinkwetawna ħafna. Nasab li dan huwa periodu twil ħafna u għandi xiftit mistoqsijiet ukoll dwar dak illi jorbot ma dak illi aħna fil-fatt diġà diskutejna bosta ġabi ġifieri kwalità tal-informazzjoni. Jekk aħna nħarsu lejn dak illi aħna smajna mill-leka, nistgħu naraw li Il-kontroll ta' compliance dan id-dossiers diġa imbeda u l-kumpaniji li batu dossiers li mumiex edin ehm, jikonformaw ma' regoli ntbataw batnilom itri u aħna naħseb illi nasbu koll li fil-kas illi jekk aħna ikolna xi informazzjoni u jekk il-kumpaniji per eżempju ma jipprovdux ċertu Eh, dossiers li konformaw mal-liġi per eżempju jkun hemm lista tal-numru ta' reġistrazzjoni biss. Ma nafx jiena jekk intom għamiltux dan li xi kumpanija jew oħra nixtieq nkun naf dan minn naħa tagħkom apparti minn hekk. Intom deċidejtu li tippubblikaw deċiżjonijiet li intom adottajtu dwar il- rapporti u dossiers li mumiex edin jaqblu mar regoli implementati ġifiri għana nistaw naraw li għawek għanna bosta ismiet minna l kumpaniji u memx għalfejn eh, nejdu li memx eh, xi pressjoni pubblika partikolari sabiex dawn il-pajizi jimxu aħjar. Intom ikkonsidrajtu tippubblikawhom l-ismijiet tal-kumpaniji ħalli bekk għana naraw eżattament x'tip ta' pressjoni pubblika tista' tintuża ħalli bekk aħna jkun din informazzjoni li taqbel mar-regoli s-sattent mistoqsija tarbot mal-kwalità tal-informazzjoni. Rapport ta' ħames snin illi natana xi sentejn ilu juri illi kien hemm 20% biss tad-dossiers ta' reġistrazzjoni li għandhom informazzjoni fuq il-tossiċità, il-karsinogeniti u kif ukoll dwar is-sustanzi tal-BPT u BPV. Nasab li dan kien dak kollu li kien xnejt fuq id-dossiers, però huwa l-perċentwal ta' sustanzi? Il-perċentwali li dwaru aħna nix informazzjoni, ġifiri jekk din hijiex e PPT, CMR jew VPVB. U xinu ma il-pjanijiet li aħna nistaw nużaw sabiex naraw li din l-informazzjoni tinsab fil-dossiers li jistow jinaqdu ma niskadenza skadenza ta' reġistrazzjoni ta' din is-sena. ħabba li din l-informazzjoni hija informazzjoni bażika li aħna għandna bżonna sabiex nikklassifikaw is-sustanzi kimiċi jekk din speċjalment tkun xi kimika li hija ta' tħassib partikolari. Grazzi ħafna is-Sinjura Ħassi, issa għandna Sinjura Rasbaħ. Ċak fomen. Um, Grazzi President. Neħu gost nisma Mr. Lomet illi għedin naħdmu sabiex nifmu l-impatt tal iċ imma il-Kommissjoni x'tista' tagħmel sabiex ikun hemm konsistenza bejn u Ross sabiex kumpaniji ikunu jafu il-qafas regolatorju li ħdanu irridu jaħdmu x'inhu. U koll naqbel ma' Chris Davis u l-mistoqsijiet jgħu dwar testja fuq l-annimali, l kummissjoni xed tagħmel mod attiv sabiex naqqas l-użu tat-testja fuq l-annimali fil-kuntest ta' riċ għaliex hemm iktar alternattivi disponibbli għal tesser fuq l-annimali u nix inkunnaf salima puntet jintużaw daw l-alternativi. Xtaqtu kol nkun naf fil-prezentem kazijiet fejn sustanzi jistaw jieġu testijati minar l-użu ta' annimali ma dana kollu għatem bżon leġizlazzjoni li Titlob tessja fuq l-animali, u koll xtaqt nisma aktar fuq possibilta ta' testjar kemiċi fuq animali mejta minn flok l-użu ta' animali ħajjin. Iġifiri, l-alternativi kemet jintużaw, grazzi ħafna, għanna rozbaħ, dan wasanna l-aħ għal-tmim l-ewel ta' tam mistoqsijitna, dussa l-komissjoni sabiex tirrispondi dal-kwistjonijiet. Insurgents tal-Komissjoni. E permetti li nirrespondi mistoqsijiet dwar tessar fuq l-annimali illi għajmu numru ta' nervoli membri hemm tliet tip ta' kwistjonijiet hawnhekk l-ewwel il-qsim ta' data waħda mill-miżuri fir-regolament li kienet infassla sabiex ta' kif nindirizzaw di problema fil-revizjoni rimarkajna illi il-disposizjoni ta' taqsim ta' data irrispondew għall-aspettattivi li kanna fuq eh, benessri tal-animali u li naqsu il-space fuq ġbirt ta' data u ehm, ħafna um, mill- reġistrazzjoni s mod konġunt. Risar ħafna progress għasam it tini kwistjoni qasam fejn progress ma sarx. Meta neġu għal kompaniji li sottometu dossiers sabiex juru x'qed jiġri fuq benessri tal-annimali, Din mhijiex eh, kwalita sodisfaċenti ta' informazzjoni fid dossi jessa biex turi illi hemm użu sigur meta metodi alternattivi ma jkollhomx bażi xjentifika. Iġifieri e dan mhuwiex żviluppat kif suppost għal din ir-raġuni ma nistgħux ngħidu li għamilna progress illi xtaqna fuq di kwistjoni partikolari. Dan brabta mal kwalità tal-informazzjoni li huwa punt li semmejt li se nkunu qegħdin nittrattaw fil-workshop f'okkażjoni oħrajn. It-tret kwistjoni x'qed jiġri sabiex nippruvaw nindirizzaw il-kwistjoni ta' alternattivi għat testja fuq l-annimali. Edin investu somma kbira ta' flus iktar minn 300 miljon euro fi programmi sabiex nappoġġaw riċerka għal metodi alternattivi inklużi referenza ta' laboratorji u eh, kien hemm progress tal qasam Il-numru ta' metodi ġew żviluppati u validati anke fuq livell internazzjonali, ħaġa importanti ħafna u li kienet anke approvata mill-OECD u oħrajn. Iġifieri hemm progress fil-sejba l-metodi alternativi għatem ħafna xisir, għet investu ħafna sforzi, imma s saħat l informazzjoni prezentata mill-kumpanija u kwalità l informazzjoni li tinduża biex jiġġustifikaw dan għadha twassanna sabiex nikkonkludu li għatanna ħafna progress namlu f'dan qasam għal daqstant hemm stampa imħalta sabiex najdu hekk fuq tester fuq l-annimali. Is-Sur Zejber tkellem dwar il-kwerenza bejn il-riċ u reċiklar u l-manager ta' trattament tal-iskart u direttiva fuq dan huwa veru li numru ta' kompanija għajmu tħassib dwar dan. Aħna produċejna reċentement linji gwida fuq riċiklar f'tanu ta' tip ta' plastik u il-kwerenza bejn dan u riċ u għet niprofaw naħdu sabiex nizguraw li jkunem situazzjoni ċara l-kumpaniji involuti fis-settur tal-riċiklar anka għal rigward tal-kwalità eh, tal-materjal li qed jużaw. Linda McCaven skelmet dwar meta se nkunu nafu aktar dwar il-kwistjoni ta' innovazzjoni u sostituzzjoni. Ta' ċertu kimiċi mis-sefar u alternativi hemm xi eh, evidenza preliminari imma wak min wis illi najdu li mas xintu kom stampa ċara ta' benefiċi u spejjes tal-leġizlazzjoni sissa. Għatman nix evidenza bizzejiet imma sen kun għedin naħdmu fuq dan u ser nerġaw naġġornakom, mus sentikom skadenza lanqas. Għamilna numru ta' studju, ta' studju jom, imma għatman nistawx naraw u situazzjoni fejn kun l-kom dettalji sħaħ ta' x'qed jiġri f'termini ta' innovazzjoni, f'termini ta' benefiċċji għal dak għandu x'jaqsam saħħa u ambjent. Naħseb li daw kienu uħut mill-kwistjoni ġenerali li tqajmu, kien hemm punti dettaljati, ma nafx Graham tixtieqx tkompli fuqhom. Grazzi, Iva biex nirrispondu għot minn mistoqsijiet oħrajn li tresqu eh, qudiem il-Kummissjoni. Chris Davis sta fuq restrizzjonijiet li għana palissu mhux bizzejiet. Musse nistabilixi ċifri, xe tħares il-stampa ġenerali ta' riċ. Il-reġistrazzjoni u l-ġestjoni ta' riskju ġarajna titjib f'indikaturi ta' riskju me reġistrazzjoni biss kif stennejna jekk riċ taħdem kif suppost Hemm aktar istituzzjonijiet ġejjin, jiġifieri mhux għandna tlieta u se nifqu hemm. U eh, l-awtorizzar issa qed isir realtà, qed nistennew issa l-applikazzjoni għall-awtorizzar jibdew jaslu u dimekka reach mux l-unika ħagġa li għanna fuq eh, manager ta' riskju l-autoritajiet għam numru ta' alternativi li u l-autoritajiet irtiedu miżuri addizzjonali sabiex iksir ma' ġestjoni ta' riskju ġifiri, numru ta' restrizzjoni mhux problema fejn nifsa. Staqsejt fuq kontatti ma' organizzazzjonijiet tan-negozju, il-kollegi tiegħi u kollegi f'DG Environment għandhom ħafna kontatti ma' organizzazzjoni tan-negozji, ħafna laqat fil-ġimgħa, iktar kontatti permezz ta' l-email, namlu l-almutana sabiex nirrispondu l-mistoqsijiet tagħhom. U naħseb il-helpdesk ta' ekka u l-helpdesk tal-Stati membri eh, Eres uktar mistoqsiet minna ġifiriet niprofaw nispiegaw il-regolament u il- maċiex xiex għandhom jikkonformaw il-kumpaniji. Nasab dak kollox, mistoqsijiet l-oħra kienu ndrizzati il leka Grazzi. Grazie ħafna nisidan issa l-Sur Dansen sabiex u jieġab l-mistoqsijiet un bat nadu sabiex nkonkludu fuq il-prezentazzjoni. Għansi li user aspect imma prova nkopri eh, xie aspetti fuq prezentazzjoni tiegħi, pero hemm mistoqsijiet interessanti fuq il- eh, il-rebates u il- spesa amministrativi il-verifikata tal-status tal-SMI e, hija u għaxol zejjet illi ekka għanda tamel sabiex neverifikaw li kumpaniji ġenwinament huma semmi u għal dan fil-regolament għadna li għandu jkunem ħlas amministrativ Dan kien approvat mill partit skola interessati u għat jiġri fis palissa għanna skema riveduta illi tippermetti ħlas mill-ġdid imma las ta' filmija biss jekk kumpaniji mod ġenwin fil-bidu tal-proċess jispiegaw u jgħidu li għamlu zbal. Ġveri, jiġifieri musan għadu għaddu mill-evidenza, l-analizzat evidenza kollha, xinkella naħlu ħafna ħin. Huwa importanti li verifika f'dak kas partikolari. Salima punt informawna illi mumiex s-semmi. Dan u element wieħed ġifiri. Sa dan it-tant, jekk ġeneralment jisir fil-bidu għan ħalisna u kollura biex najdu hekk qabel frar ta' din is-sena. Sa biex naċċettaw ukoll kumpaniji li għad sistaw juru li jikwalifikaw għal dil eċċezzjoni sabiex ukoll dan japplika b'mod retroattiv pala eċċezzjoni għaliex mhix ħaġa normali ma dan kollu maħniex hemmhekk sabiex nikkastigaw jew li nġibu ktar piżijiet fuq kumpanji retrovament żgħar għaliex anka dawk li jaqgħu barra Din id-definizzjoni mhux neċessarjament huma kumpaniji kbar. Il-rata dipendenza ta' 20% per eżempju hija baxxa ħafna anka jekk għandek inqas minn terz dipendenti fuq kumpanija kbira xorta inti dipendenti minn kumpanija kbira. Id-definizzjoni ġifieri għaddej ehm, kemm xejn mhux ċara u dawk li jaqgħu ma jaqgħux jħossu jħossuhom diskriminati fuq uh, installments l-istess situazzjoni mhux ħaġa mbassa fir-regolament imma ġa tħalt f'eċċezzjonijiet il-kumpaniji qed jgħidu li ma jistgħux ħallsu l-spejs amministrativi mill-isli jħallsu aħna nista' nsibu mod kif insolvu problema. Ġifieri mhux kwistjoni illi qed napplikaw b'mod indiskriminatorju regola dejjem għandek possibilità li permetti eċċezzjonijiet jekk dawn ikunu ġustifikati. L-istess ġara fuq revoka ta' numri ta' reġistrazzjoni, hawnhekk ukoll kellna kumpaniji illi ħadu kumpanija b'numru ta' reġistrazzjoni revokat u ovvjament dawn ma jistaw xekun responsabbli għal dak li għamlet il-kumpanija preċedenti. Hawnhekk ukoll applikajna diġa eċċezzjoni waħda sabiex imorru lura sitwazzjoni situazzjoni għallu l-kumpanija tiċċara l-affarijiet billi tiddokumenta b ċar illi kien il-management preċedenti tal-kumpanija li kien inkarigata l reġistrazzjoni tal-mod naħseb illi qed ninterpretaw regoli bċertu flessibilità sabiex nippermettu kumpaniji b'raġunijiet ġenwini sabiex jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom u anka jkunu konformi ma' regoli ta' reach regolament fin u kol fuq tester fuq l-annimali. Nistanzit element wieħed? Aħna qed naħdmu flimkien ma' GRC grazzi għal eh, ftejm li għanna sabiex ikon alternattiva validata għal tesser fuq l-annimali li hemm bżonn għall iskadenza li jmiss hawnhekk ukoll għandna testit fuq l-annimali eh, u qed namlu sforzi kbar magħhom u mal kumitaj ta' riċerka il taħdem fuq dal proġetti sabiex nippraw insibu dawn l-alternattivi nivvalidawhom u nittamaw li ikun nistgħu naċċettawhom permezz ta' l-emenda tal-annessi. B'dan mod nistgħu naraw prospetti tajbin ħafna għal dak li għandu x'jaqsam m'għandniex iktar x'namel x'ngħid fuq il-restrizzjonijiet, li publikar fuq deċiżjoni ta' nonkonformità kien hemm mistoqsija speċifika fuq dan. Qed inneħħu l-ismijiet għaliex fil-moment li qed nippreżentaw id-deċiżjoni jista' jkun il-kumpanija ġa tkun qiegħda konformi ma' deċiżjoni. Għal daqstant ikun ħażin illi nippubblikaw l-isem tal-kumpanija din il-kumpanija tkun konformi. Inħossu li hemm valur deċiżjoni għal eh, kumpanija oħrajn il-kumpanija reġistrati oħrajn għaliex xaħna ridu il-dawn ikunu konformi qabel ma nieħdu l-azzjoni regolatorja u daqsant irridu nispjegaw tajjeb ir-raġunijiet għalfejn qed nieħdu deċiżjonijiet fuq il-kwalità tad-dossier Din ir-raġuni il-għala ma publikajniex l-ismijiet imma ovvjament mhuwiex diffiċli għall-utenti komuni illi jisibu l-isem possibli tal-kumpanija li l-ismijiet huma publikati fuq il-sit elettroniku wieħed jista' jsib hemmhekk ukoll mod indirett li ma kumpaniji kienu voluti din sostanza. Għalli wieħed ukoll irid jirrealizza li d-deċiżjoni sabiex jitneħħa lead registrant u dan mhux neċessarjament huwa għal kumpanija li qed titfa' sustanza fuq is-suq imma qed taġixxi f'isem forsi grupp ta' grupp sħiħ ta' registrants. U jkun ma jkunx ġus li nippubblikaw biss l-isem tal lead registrants dan il-każ. xanna f'termini ta' kwalità ta' data din ukoll ħansemmija fil-preżentazzjoni tiegħi. Ninsabu fil-preżent punt fejn qed nindirizzaw punti li semmejtu intom grazzi għal eh, ċekkjar fuq eh, konformità u eh, ħanna deċiżjoni dan ir-rigward kif qal Allen jista' jkun ukoll li kumpaniji mingħajr raġunar xjentifiku ikunu evitaw li jsir test reali u għal daqstan sentuhom opportunità oħra illi jtejbu il raġunar U dan jista' jkun ukoll permezz ta' situazzjoni fejn it-test ma jsirx, imma li jġustifikaw aħjar għal fejn it-test m'għandux isir u jekk ikollhom ukoll informazzjoni alternattiva sabiex ippreżentaw data fuq CMRN PVT jew oħrajn. Presentazzjoni issa. Good. Mr. Chairman, Vice Chairs, Honorable Committee Members, it's my great pleasure to be with you. Onorevoli membri, huwa pjaċir għaj li qiegħed hawnhekk eh, illum u li nitkellmu fuq l ħames snin ta' riċ. Taxar minn li ġejjin. Se nifriskalkom memorja tagħkom it titsib li huma ċentrali fuq l-aġenda tagħna. Feedback tagħkom ġarċevejt. Ma se jkun hemm mistoqsijiet ħina mistoqsijiet wara xekk. Jekk ikun hemm iva jien nista' nirrispondihom ħafna minnkom jiftakru il-jum meta rriċ ġiet adottata, min ukoll niftakar tajjeb l moment imma ma kontx naf x'kien hemm lesta tal-ġejjini fis-sitt snin li ġejjin li nċaqlu li Helsinki nisabilixxu dil-aġenzija mbagħad immexxija sabiex naslu għal situazzjoni fejn nirrispondu għal mistoqsijiet li kelkom. Kienu sitt snin intensivi ħafna, jiena u kollegi tiegħi fekka gburin għal rol importanti li kenna sabiex l-Ewropa issir post aktar siguru. Zgur ħafna minnkom u predeċessuri tagħkom fil dan il-komitat ukoll gburim dan kollu. Dan l-istadju nixtieq nirringrazzja l dal-komitat għalla poċċita tal-leka. Reed, bla dubju, hija sforzati mu naħseb li urejna l-abilità tagħna li naħnu flimkien ma dal-kumitat għalan komuni Jina ċert li ħafna minna fil-bidu ta' dan il-vjaġġ it-tama l-aqwa riżultat possibbli però kellhom u ukoll. Kif semma anka Chris. Minħabba l-skala tal-isfida u timescale ambizjuża sabiex niksbu dan kollu, ovvjament bżajna, però kif urew ir-riżultati ta' riċ kejja. dawn l-isfidi kbar, riċ qed taħdem tajjeb. U l-aġenzija tiegħi eh, Edit il rol taħħa ja niftakru xkunu l-isfidi. Il-Burden of Proof domandi fuq l-industrija sabiex taħdem flimkien, il-modi ġodda kif nadmu fumma l-awtoritajiet u anka l-inħaffu miżuri ta' maġnar ta' riskju. Iħtieġa li jiġu tiġi publikata data fuq il-kemika kollha u ħtieġa li insaħħu l-katina ta' distribuzzjoni ta' informazzjoni sabiex nħarsu l-konsumaturi u eh, nevitaw kemm jista' jkun tessar fuq l-annimali. Illum fuq il-website ta' ekka tistgħu jsibu informazzjoni dettaljata minn iktar minn 33,000 dossje minn iktar minn 8,000 sustanza fuq is-suq. Ħafna minn din l-informazzjoni ma kienx teżisti qabel riċ u issa għadna din l-informazzjoni u kulħadd għandu l-aċċess għalija. Illum għandna wkoll 138 sustanza fuq l-lista ta' kandidati u 22 sustanza fuq li ta' autorizzar fil-waqt li qegħdin naħdmu lejn politiko 2020 stabilita mill-Komissjoni Ewropea sabiex nkunu nafu l-SVATs kollha x'inhuma fl flista. il-rekwiziti ta' riċ u maġa għet jikontribuixu sabiex l-użu ta' l-iktar sustanzi perikolużi kun irregolat kif spiegat minn Ellen kemm jekk huma sostitwiti b'mod attiv jew kellha jekk humiex hemm sostituzzjoni grazzi għal azzjoni regolatorja. Sostituzzjoni għajkolla post iktar ċentrali friċ kif tafu laqgħa tal-lum qiegħda qabel il-kisba l-ġrida ta' riċ second generation deadline għal sustanzi manifatturati jew importati għal volum ta' bejn 100 u 1000 tunnellata u din reġistrazzjoni l-skadenza hija ġimgħa fil axija Ek kifet nitkelmu l-istaf tiegħi Felsinket jipproċessa eluf ta' dossier ġodda fl-aħħar jiem qabel l-iskadenza. Bekket nużaw l-aħħar jiem maġistrazzjoni kaħti prezenta riżultati it-nej fil-ħodu fi Brussel, ħajkun hemm webstream dirett fuq is-sit elettronik sabiex tkun taw tisimgħu il-riżultati direttament u nista' nassigurakom ħajkun qed nippreżentaw numru interessanti fuq dak li huwa sforz kbir minnaħat tal-Industrija Ewropea. Imma ovvjament mhux eh, kollox wartu żgħar ovvjament fil-kontest ta' riċ. Issa se nitkellem fuq erba' oqsma ta' titjib li huma importanti għalhekk għall ewwel net il-kwalità ta' data sottomessa f'dossier ta' reġistrazzjoni, informazzjoni fuq sostanzi kimiċi u pariri kif daw jintużaw b'mod sigur hija kisba riċ b'dejta ta' kwalità għolja li tiġi komunikata kif spost l-utenti, miżuri ta' ġestjoni ta' riskju jista' jitwaqfu kimiċ jistgħu jintużaw b'mod sigur. Minar din id-data, ovvjament mhux se nasar riżultati nishti u hekk qed provatejn billi nuraw nuru li ma' dossiers kif għandhom ikunu dossiers grazzi għal eh, laqwa aqwa prassi u eh, valutazzjoni għal se nkun qed navalwa 5 ta' dossiers u anka jkun hemm screening ta' ħafna oħrajn, ma fl-ħar mill-aħħar tal-kumpaniji li jaġġornaw u jtejbu dossiers tagħhom meta jkun se jagħmlu dan idealment qabel manġaluhom illi jagħmlu dan. Qasam ieħor ta' titjib li se jgħid il-lekka sabiex eh, Is-saħħa spiritualiċ hija żviluppi xjentifiċi fin nanoteknoloġija u endocrine disruptors. Nanoteknoloġija mhux rappreżentati kif suppost fid-dossiers, ħafna minnhom jisemmu forum ta' sustanzi nanoforms. Reach ma' spliċċetment ma' semmix in-nanos. L-industrija daqstant tista' ma tħossix imġela li tinkludihom fid-dossiers tagħha anka wara li naġġornaw il-marra li ġornajna li nigwin ta' nasna li għaddit, of f'Stati Uniti t-sugġerixi li sustanzi ġodda jinkludi numru ta' sustanzi ta' t-nanoform, għal daqstant id-nisna bil il-revizjoni tal-annessi ta' riċ mill komissjoni sabiex b'mod t nkopru sustanzi ta' nanoform qabel ma niżviluppaw mod ulterjuri il-pariri tagħna l kumpanija sabiex nipertulhom li jirreġistraw b'mod eh, xira u jaġġornaw id-dossiers tagħhom bil-risk management advice fejn neċessarju l-istess sanka l-endocrine disruptors per għetni qed sena bil-ħarqa kommissjoni sabiex finalizza l-proposti tagħha l-kriterji sabiex nidentifikaw dal grupp portata sostanza Dan mbagħad l naġġornaw il-din gwida tagħna telet kwestjoni, revizjoni ta' Kommissjoni tal-Informazzjoni li hemm bżonn sustanzi ta' bejn tunnellata u għaxar tunnellati, ovvjament produzzjoni ta' nanos tista' isseħ dawn il-livelli fej fil-preżent ma nix rekwiziti riġiti ta' informazzjoni u m'hemmx obbligu li wieħed jipprovdi rapport ta' sigurtà. Nittamaw l-xorta l-Kommissjoni sena li ġejja jitfad dawl fuq din il-kwistjoni li tista' tkun waħda ta' sfida. Naqblu mal-Kummissjoni li għandna nżidu l-appoġġ illi noflu l-kumpaniji żgħar il-kumpaniji kbar tal-kimika fl-Ewropa ġa konvinti l-benefiċ ta' riċ qed jibdew jelbu l-ispejjeż l-istess però ma nistax ngħidu l-kumpaniji żgħar il-proposti tiegħu li nxejnu l-impatt negattiv ta' riċ fuq l-SMEs l-esperienza turina li eh, numru għawet ta' kompaniji żgħar li jġistraw għal eh, din l-iskadenza hija l-istess bħall-ewwel skadenza ġifieri ta' madwar 20%. Flimkien ma' l-partijiet interessati hemm bżonn illi nagħmlu sforza biex nilqu anka ħafna SMEs jek kemm dawn huma fornituri, formulators, professjona, profess utenti professjonisti jew produtturi ta' artikli dawn għad ma jafux x'inhuma l u l-obbligi tagħhom u laqqas kif jistgħu jieħdu vantaġġ ta' riċ. Hemm bżonn kampanja tarfin fil sati Membri kollha. Ejja nkunu ċari, kumpaniji żgħar ukoll hemm bżonn ikunu konformi ma' riċ. Għandhom jifmu il-kimika li produċu li jużaw u jiprovdu istruzzjonijiet fuq kif dawn jistaw jintużaw mod sigur meta jkun qed jibijawhom. L-istess mod ukoll aħna li nagħmlu nistgħu sabiex nappoġġaw l-SMEs fl-isforzi tagħhom ta' konformità. Għandna trek rekord tajjeb flimkien ma' Delf Helfsix Nazzjonali sabiex nipprovdu appoġġ u għajnuna fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għadda stamt il-lingwa mhijiex ostaklu qed niddiskutu mal partijiet interessati li ma tip ta' appoġġ addizzjonali nistgħu niprovdu. Imma nixtieq ukoll naraw kumpaniji kbar jgħinu l-kumpaniji żgħar permessa inizjattiva propria, per eżempju, specialisti ta' riċ, kumpaniji gbar jistaw jgħatu pariri l-kumpaniji zar kif qed jiġri hawnhekk fil-Belġu u kumpaniji gbar jistaw anka inaqsu l-ispejjeż ta' aċċess għal dej tal-SMEs. Kif tistgħu taraw, evalzjoni tal-ekka hija konformi ma' revizjoni ta' Kommissjoni faf fid-dawl ta' ħafna rekomandazzjoniet li tolbu involvment tal-Aġenzija deċidejna illi nirriflettu dawn il-ħtiġijiet fil-programm eh, multi annuali strateġiku għasnin 2014-2018 dan il-dokument huwa disponibli mbira fuq sit tal-ġurnaletka għal konstruzzjoni pubblika bil-lingwi kollha u testa ħari siġu dotat mill-bord ta' ġestjoni f'Settembru. Sur President, Vice Presidenti, Onorevoli Membri, grazie ta' din rappresentanti li nkun ma'kom hawnhekk illum u anka li eh, nofri l esperjenza tiegħi fid-daw tal-ewwel ħames snin ta' riċ jiena fiduċus illi sa' noħra rappreżentanti tal-Kommissjoni u anka suċessur tiegħu flekka se jinformawkom fuq aktar suċċess u fuq il-impatt pożittiv fuq is saħħa tal-bnedmin u fuq l-ambjent ta' dan il-proġett ekk eċitanti il-proġett Reach. Grazzi. Vielen Dank, Gerd Danzet. Wir steigen jetzt gleich in die zweite Runde der Kolleginnen und Kollegen ein. Tajab, nissa nibdew bit-tini eh, round ta' komment minnaħa tal-kollegi. Għadar boħra grazzi ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin tant għamiltu xogħol importanti li kien diffiċli żgur li kritika u ħajkun hemm domandi ta' kritika sa fl-istess ħin. U dan l-aħħar ħamesin aħna nistgħu naraw li fil-fatt nkollu nistgħu nimplementaw l-ikbar leġiżlazzjoni eh, illi aħna nistgħu eh, l-iktar leġiżlazzjoni importanti li aħna minkejja l-kritika u minkejja x-xogħol tagħna naħseb illi xorta waħda kella suċċess għal darboħra nixtieq ningrazzja lilek kif ukoll lit-tim kollu tal eka għax-xogħol kollu li għamiltu. Tajjeb, mela se nibdew eh, bis-Sur Pok u mbagħad Pavel Pok. Director's statement be circulated. That's, that's all to, to members of the committee. Jista' jiġi Lista tista' tiġi ċirkolata l-membri tal-Kumitat? Eh, kan sicherlich gemacht werden. Iva, mela l-elisqarijiet nistaw nqasmuhom kom ukoll anke l-preżentazzjoni sa nibdew Pavel Pok. Sure. Yeah. You mentioned uh, Grazzi President, jien għandi tliet mistoqsijiet lill kummissjoni Inti semmejt l-an ta' ambjent mhux tossiku hija xaġa tajba imma din tista' tissolva globalment biss u rridx joħloq xi implikazzjonijiet u xi konsegwenzi fuq pajjiżi mhux l-Unjoni Ewropea wkoll. Tieni mistoqsija l-Kummissjoni taħseb illi rridx qed jgħin jew mhux qed tgħin sabiex naġġornaw il-pożizzjoni tal-manager tal kemi kif pajjiżi oħra, it-tieni il-mistoqsija l-oħra jadwar dwar it-tarif. Da taħseb li tqassim tal-informazzjoni minn eka lejn iċ-ċittadini eh, din hija sistema li qed taħdem hija ta' siwi jew inkella taħseb illi għatem xi vojt illi rridu nimlew l-aħħar mistoqsija lill-Kummissjoni wkoll. L-opinjoni tiegħi l-interferenti endokrinali ma jistgħux jiġu kontrollati bl-aħjar mod taħt riċ u wkoll il-sustanzi kimiċi li għandhom il-potenzjali li jkunu bioakkumulativi. l kummissjoni kif ser tindirizza din il-kwistjoni? Next speaker is Corinne Lepage. Grazzi, il-kelema li jmiss Corin Lepage. Grazzi, President. Jena nishtiq ringrazzja li direttur għat-tarif kollu illi tagħna għandi żewġ mistoqsijiet. Inti u weġibt għall-ewwel mistoqsija dwar il-interferenti endokrinali. Dawn għadhom mhux kontrollati biżejjed għalissa taħt riċ imbagħad irridu aktar tarif dettaljat sabiex nidentifikaw dawn l-interferenti taħt il-proċedura ta' autorizzazzjoni friċ hemm reviżjoni u aħna din għandna nużawa bħala opportunità ħalli nsibu sostituti għal sustanzi li ma jagħmlux daqshekk ħsara. Din neħtiġuha għall interferenti endokrinali u għal PBTs ukoll u m'għandniex nawtorizzawhom sakemm ma jkunx hemm xi sustanzi oħra li ma jistgħux jiġu użati. Inti taħseb li din hija l-pożizzjoni li għandna nieħdu dwar eka. Jina naħseb li l-Aġenzija ta'kom għandha u li nixtaqdi fil-promozzjoni u l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' sostituzzjoni u regolament riċ iva jipromovi is-sostituzzjoni Iżda l-Aġenzija għandha rwol ewlieni xtaqdi. Inti taħseb li dan ir-rwol tistaw intom tistaw issaħħuh fil-snin li ġejjin? L-aħħar punt. Għal ċittadini Ewropej huwa essenzjali illi il-prinċipju fundamentali ta' riċ pal prinċipju ta' prekawzjoni u dak ta' sostituzzjoni u prinċipju oħra jiġu implementati kif għandu jkun taħseb illi nistaw ntejbu l-affarijiet hemmhekk grazzi. Grazie ħafna sa l-Onorevole Hassi. Thank you very much. Uh, and Iva, grazzi ta' sew, nirringrazzja u koll l-istudenza ta' dan il-rapport. Jena tlabt Staqsejt xi mistoqsijiet wara l-ewwel round u kont qed nistenna illi nirċivi xi tweġibiet fil-preżentazzjoni ta' Sur Danset. Jena, iżda, nħoss li dawn it-tweġibiet baqgħu ma waslu lix. Dwar l-irtirar ta' numru, numri ta' reġistrazzjoni, inti qed illi qed tikkonsidraw dan jekk ikun hemm każijiet fejn id-dossiers ma jkunux eh, qed jikkonformaw wara l-ittri ta' segwitu tagħkom. Wara l-ewwel verifika meta tindunaw li d-dossiers mhux qed jikkonformaw. Imma wara saħan sitra li l-leka tkun talbet il-kumpanija biex tamel xaħġa ħjar, jekk il-kumpanija ma tamel xaħġa ħjar, intom ser tirtiraw il-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija u dan forsi diġa għamiltuħ diġa rtirajtu il-numru ta' reġistrazzjoni dwar isjemmar il-formazzjoni tal-PBT jiena mar ċeveċ tweġiba għal mistoqsija tiegħi. X'inhuma l-pjanijiet tagħkom meta tindunaw illi 20% biss tad dossiers fihom tarif jekk is-sustanzi humiex CMR jew PBT. 80% ma jkunx fihom tarif ta' dan it-tip. Bek tkun ħaġa interessanti li nkunu nafu kemm hemm sustanzi involuti u x'qegħdin tagħmlu sabiex din l-informazzjoni tiksbuha mill-kumpaniji u sa meta hemm xi skadenza issa dwar in-nanos inti qed illi qed tistenna il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-annessi ta' riċ sabiex ikolkom sistema ħjar anonus. Iżda xorta waħda sabiex nevalwaw ir-riskju aħna rridu informazzjoni dwar il-dannu u kol informazzjoni dwar l-exposure, l-esponiment. Iżda din tal-axħar nistaw niksbu biss minn rapporti tal-sigurtà tal-kimiki. Għalissa huma meħtieġa biss għal kimiki illi jaqgħu taħt il-kategorija ta' aktar minn 10 tunellati u mhux il-kimiki ta' volum baxx Dan japplika anke is CMRs. Lebda kimika li ġiet reġistrata sissa bħala nano ma taqa taħt ma taqa taħt din il-kategorija. Issa Din mistoqsija aktar għal-Kummissjoni il-Parlament kellu rapport fuq inizjattiva propja u hemmhekk qal illi aħna bħala Parlament naħsbu illi neħtieġu leġislazzjoni speċifika no u mhux biss noqogħdu naħlu dan fl-annessi Għaliex inkella ikonna problema li ma niksbux informazzjoni dwar l-esponiment għaliex ma jkunx hemm rekwiżit sabiex ikun hemm ir-rapporti ta' sigurtà tal-kimiki u dik il-problema tibqa' magħna. Grazzi. Vielen Dank, Satu Hassi. Grazzi ħafna Rebel Hassi. Bekk għana temmejna l-lista tal-kellima u nixtieq li nisda nissa l-Sur Danzen sabiex jitkellem bħal biex konkludu. Thank you. I will try to respond. Grazzi, jinser niprofa nwieġa pal mistoqsijiet illi intom għamiltuli. Dwar l-interferenti endokrinali, aħna diġa identifikajna ċertu sustanzi bħala interferenti endokrinali minkejja il-fatt illi memx kriterji stabiliti tal-Unjoni Ewropea imma permessa l evidenza nistaw naslu għal konklużjoni li ċertu sustanzi iva għandhom dawn l-speċifiċdajiet u għalek poġġenjom fuq il-lista tal-kandidati u bħalissa f'dan il-waqt edin neżaminaw jekk nistawx inresqu għom lejn il-lista u nitfon fuq il-lista ta' autorizzazzjoni flok fuq il-lista tal-kandidati. Iżda, fl-opinjoni tiegħi, neħtieġu set ta' kriterji ċari dwar id-definizzjoni ta' interferenti endokrinali. Ir-rwol ta' eka fi sostituzzjoni IVA, ovvjament, aħna qed nipromuovu sostituzzjoni il-bdil tal-kimika permezz tal-proċess ta' autorizzazzjoni għaliex diġà qed jiġi muri illi Għallew sustanzi li mufu l lista ta' awtorizzazzjoni l-iskadenza sabiex wieħed japplika l-awtorizzazzjoni eh, tkun diġa' eh, diġa' diġa' skadiet u ma kienx hemm applikazzjonijiet. Bek dan ifisser li ħadd m'għadu interessat illi juża dawn is-sustanzi. Nistgħu nistennew ukoll illi fil-ġejjieni aħna ser ikonna mod ġenerali anqas applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni anqas minn kemm oriġinarjament evalwat il-Kummissjoni u dan huwa xhieda tal-fatt illi e, jista' jkun hemm ċertu tip ta' effett meta aħna npoġġu il-kimiki fuq lista. Għanna pjanijiet sabiex naraw kif nistaw nisprunaw is-sostituzzjoni hemm element importanti li huwa dak il-li ġara darba jkun hemm applikazzjoni is-sostituzzjoni jew inkella l-eżaminazzjoni ta' alternattivi għandu rwol ewlieni aħna din il-ġimgħa irċevejna l-ewwel applikazzjoni ta' awtorizzazzjoni ser ikonna l-ewwel konsultazzjonijiet pubbliċi fuq l-alternattivi għal din il-kimika partikolari għall-użu partikolari tagħha. Issa naraw żmien parir u naraw x'effetti prattiċi ser ikollu dan il-proċess. Issa dwar il-mistoqsija ta' Sinjura Ħassi. Jiena ma rridx nefi tad-domanda tiegħek, u b'ek se niprofa niċċara l darbohra dak li xtaqt ngħid f'rigward tal-irtirar tan-numru u numri tal-reġistrazzjoni iva aħna irtirajna diġà numri ta' reġistrazzjoni imma dan kellok aktar xaqsam mal-verifika tal sms Sabiex nirtiraw numru ta' reġistrazzjoni għal kumpanija li ma konformaċ ma zammiċ ma rekwiziti memx biss l-element illi il-kumpanija ma tkunx ikkonformat ma' deċiżjoni aħħarija, imma hemm pass ieħor qabel ma aħna nkunu nistgħu nindirizzaw dossier u dan il-pass huwa dak tal-awtoritajiet tal-infurzar li huma jridu jaġixxu l-ewwel jekk ikun hemm non-compliance. F'dawn il-każijiet aħna noħorġu itra ta' non-compliance u nitolbu l awtoritajiet ta' infurzar sabiex jieħdu l-passi. Dan isir skont eh, ma miktub fil-liġi rigward ir-riċ u l-interpretazzjoni tagħna ta' din il-liġi. Aħna mhux ma nistgħux naqbdu nirtiraw in-numru ta' reġistrazzjoni bl-amment, bla-doċ, imma eh, rritu ikun hemm spet serju involuta, spet serju ta' nonkonformità li ta' bilħaq ikun qed ikollu effett negattiv fuq l-amministrazzjoni tal-kimika fi rigward ta' CMR u il-PBTs Ovvjament, id-dossiers individwali f'ħafna każijiet jirreferu għad dossier ewlieni. Għaliex dan id-dossier ewlieni jrid ikollu il-klassifikazzjoni u l-ittiketjar. Dan huwa aspett komuni tal-dossier konġunt. Meta naraw il-dokument ewlieni ikonna il-klassifikazzjoni tal-konsorzjum u tal-grupp ta' kumpaniji li rreġistraw jista' jkun hemm kumpaniji oħra ovvjament li jbieħu dan il-prodott eh, f'ammonti anqas u jkunu nnotifikaw eh, klassifikazzjoni differenti taħt is-CLP. Umbagħad aħna jkun din il-plattaforma ta' CLP fejn il-kumpaniji jiġu mitluba sabiex jiddiskutu dawn id-differenzi fih dan il-klassifikazzjoni bid-dinja tassew importanti. Iżda, kif irridu nimlew dan il-vojt ta' informazzjoni kif kontet ngħidilkom qabel? Dan irridu namluħ billi bażikament naraw ma l punti kritiċi meta niddefinixxu jekk sustanza ICMR, e PBT jew VPVB u bekk edin nagħmlu l-verifiki mirati ta' konformità għal dan l-aspett ta' dossier u edin naraw il-reġistranti ewlenin, il-dossiers ewlenin. Umbat, punt wara punt, edin nidentifikaw fej jinsabu djufijiet u kol neħorġu deċizjonijiet f'daqqa, ek et namlu. Jina nemmen il-mistoqsijiet l-oħra kienu indirizzati l komissjoni Bitte die Kommission. Uh, thank you, Chairman. Um, just a word, first of all, on nano uh, materials. Satu has mentioned the... Kwistjoni dwar il-nanomaterjali, l-onorevoli Hassi semmet il-kwistjoni ta' lima mekkanizmu, permess ta' lima mekkanizmu rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' nanomaterjali. Il-revizjoni ta' regolament jew permezz tal-annessi. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija li qegħdin se konsultazzjoni pubblika f'Ġunju waqt dwar kif għanna nindirizzaw il-nano materjali blan illi konna aktar ċarezza u nuru u koll xandu jkun l-użu sigur. Ser nkunu edin nitrattaw din il-kwistjoni, il-kwistjoni b'valwazzjoni tampat u konsultazzjoni pubblika lan li netana u għax nistaw nagħmlu issa f'dan il-waqt. Jekk aħna irridu nagħmlu progress u rridu nagħmlu xi ħaġa fuq medda qasira ta' żmien, irridu naħdmu permess tad dispożizzjonijiet illi l-Parlament u l-Istati membri qablu dwarhom fil-rigward tal-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni taħt regolament Reach. Aħna nemnu illi u aktar importanti illi niffokaw fuq ir-riżultati ħarin u bekk aħna mhux daqshekk ħerqana illi indaħlu element ta' inċertezza regolatorja billi niftħu l-kwistjoni kollha kemmi ta' regolamentazzjoni iżda nistgħu nifmu it-ħassib tal-Parlament hawnhekk u aħna qed nindirizzaw dan e, fil-qafas tal-konsultazzjoni u e, l-evaluazzjoni tal-impatt dwar l-interferenti endokrinali Sur Daset qal illi hawnhekk nixtiequ niksbu kriterji aktar ċari għall-identifikazzjoni tal-interferenti endokrinali aħna qegħdin naħnu dwar dan kellna laqa ewlenija internazzjonali sena l-oħra u għandna strateġija li hija pjuttost antikwata u qegħdin nippruvaw naraw fejn nistgħu nresqu strateġija ġdida dwar l-interferenti endokrinali u x'nistgħu ninnegozjaw fir-rigward tal-kriterja l-identifikazzjoni. Hemm kwistjoni speċifika fir-regolament REACH dwar salim appun ċertu dispożizzjoni jistgħu jiġu estiżi għal sustanzi ta' tħassib kbira bażi tal-properties eh, endokrinali tagħhom. Aħna ser nkunu qegħdin nippreżentaw dokument ix-xahar li ġej ħalli bażi tiegħu issir il-konsultazzjoni. Iżda qegħdin nitrattaw l-istrateġija kollha kemm hi marbuta mal-interferenti endokrinali. Issa dwar is-sostituzzjoni aħna rridu li niġġeraw innovazzjoni sabiex niżguraw illi aħna jkollna sostituzzjoni b'sifer il-kimiċi sifer u Linda kevin staqsi dwar meta nistaw naraw xi ħaġa li qed titwettaq hawnhekk. Aħna penjajna ruħna illi niproduċu rapport dwar l-aspetti ta' innovazzjoni sa jannar tal-2015. U aħna hemmhekk se nippruvaw narblu ċertu minn dawn il-kwistjonijiet dwar il-mistoqsija tal-xinejdu dwar il-pajizi l-oħra. Reazzjoni inizjali tal-pajizi bħal Svizzera, Ġappun, dawk li l-aktar jiproduċu kimika, l-Istati Uniti, kienet reazzjoni defensiva f'dik li organizzazzjoni dinija tal-kummerċ. Il-gvern tal-Svizzera kien qed jikkonsidra illi forma part integrali mill-reġim Riċ issa qegħdin jibdlu ta' l-Istati Uniti kellhom reviżjoni kbira tal leġislazzjoni tal-kimika tagħhom u pruvaw jaraw x'jistgħu jagħmlu huma stess fis-suq tagħhom stess. Forsi mhux mnebħa minn riċ imma eh, għall-istess għanijiet bħal dawk ta' riċ, iġifieri l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. Għalhekk naħseb li hemm xi ċaqli iva fix-xena dinija fir-rigward ta' dan is-settur dwar il-kwistjoni ta' tarif li ċittadini fil-kuntest ta' revizjoni qegħdin naraw illi il partiet interessati u l-fema tagħhom kienet illi l-aġenzija kienet qed timxi tajjeb ħafna fir rigward ta' tixrid ta' informazzjoni, tqassim ta' informazzjoni u aħna naħsbu illi eh, jista' jkun hemm aktar informazzjoni illi tingħata lill-awtoritajiet tal-Istati Membri lill-Kummissjoni f'kompatibilità mal-rekwiżiti ta' konfidenzjalità fir-regolament. Naħseb li huma rekwiżiti ċari immens. L-Onorevoli Ħassi qalet ukoll għaliex l-20, issa l-20, 20. Ma taħsbux li qed indumu xi ftit hawnhekk it-tweġiba tiegħi hija Għalek eh, il-Komissarju Tajani, il-Komissarju Potoċnik, ħassew l-ħtieġa ta' roadmap sar ħafna progress kima mal-Istati membri din is-sena sabiex il-138 sustanza jinkisbu sal-aħħar tas-sena u aħna nħossu illi rridu nibqaw navanzaw, rridu nistabilixxu ximiri sabiex nagħmlu aktar progress għalhekk. Nħossu l-ħtieġa ta' roadmap stabilejna għan intermedju f'dik ir-roadmap ukoll sabiex nittamaw li nkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet kollha li jentom għajjimtu. Grazzi. Is-Sur Vilmot. I think my colleagues have covered all bar two points. Il-kollegi tiegħi naħseb illi koprew il-punti kollha. U dwar dak li qalet is sinra Lepaż, inti kont qed tistaqsi fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u ta' sostituzzjoni jekk hux rifless mod ċira fl-implementazzjoni ta' riċ iva naħseb li huma riflessi u aħna dejjem Eh, nindirizzaw meta naħdmu breach. Imbagħad kemm mistoqsija speċifika dwar l-autorizzazzjoni tal-BBTs u l-interferenti endokrinali. Jena naħseb li l-mistoqsija tiegħek hija tapplika għal dak illi jgħid regolament fil-gwar ta' alternativi li huma fattibli b'mod teknoloġiku u kol f'termini ta' spejjeż iva hekk jgħid ir-regolament. Grazzi. Vielen Dank und abschließend Grazzi ħafna sabiex nikkonkludi jiena nixtieq li issa nisimgħu r-rappreżentanta tagħna fil-bord ta' ġestjoni tal-eka il-Sinjura Paros. Grazzi ħafna u grazzi ħafna li l-ek u kol tal-istudentni sabiex niparteċipa f'dan il-dibattitu sant interessanti. Punt wieħed naħseb illi fil-fatt naħseb li n-nies tal-Aġenzija ħadmu ħafna u għandi raġuni naħseb li huma fil-fatt istabilixxew ukoll għan intern ġifieri illi l-Aġenzija ħad tkun ukoll xi ħaġa Għazam xi ħaġa importanti ħafna wkoll f'dan il kontest u stabilixxi tanijiet importanti forsi importanti li din l-aġenzija ssir iktar attiva fuq livell dinji u li reach issir ukoll e, internazzjonali. Iva, fil-fatt kellna kanċellier e, Xurġ li għalli e, li fil-fatt għal xi ħaġa fuq hekk fuq l-istess suġġett ta' meta jkollu bżonn imburant t tabib mhux fuq kollox naqbel miegħu fuq ċertu affarijiet naqbel. Nirringrazzja lilek ukoll tax-xogħol kollu li jinti għamilt fil-bord ta' ġestjoni bekk aħna temmejna d-dibattitu nixtieq nirringrazzja għal kollu li parteċipaw fid-diskussjoni. Jiena fil-bidu tal-ħidma tiegħi fil-Parlament kont Tiġat eh, kemm fuq dan ħdejt naħdem fuq il-riċ, iżda naħseb li wara ħames snin nistgħu naraw il-riċ da taħdem tajjeb u li riċ għandha suċċess għad raġuni nkompli sejrin iżda ma nintalqux. U dan kollu li ikun kofinanzjat. Aħna nafu illi leġislazzjoni li taħdem tajjeb fostom l-Aġenzija għandha tkun iffinanzjata tajba. U fil-fatt aħna rridu naraw illi inkomplu għaddejjin u nkooperaw tajjeb mal dawk li qed jipparteċipaw. Nixtieq nawgura l-veċċi tajjeb lura id-dara l-kollegi li sejrin lura ħaniqfu s-sar li kelta of snar, jekk jġobkom kunu għawek puntuali fit-tlieta aħna għanna għan nibdew bil-votazzjoni, għanna ħafna u ħafna voti rridu namlu, ġifiri kħiġobkom għan eh, fit-tlita eżatt. Ġifiri, miex għot nistenna jina dawk li ħajġu ftit tard, ġifiri kħiġobkom. Saħħal.